So, good afternoon, everyone. Warna f'sanar tajp li kullħat. Grazzi tal-li għedin għonnek, nibdaw il għatana tal-lum. L-ewel punt nadottaw l-agenda. Għana proposta minn rapporter illi imbidlu punt numru 6 fuq il-opinjoni fuq il-partition li wara punt numru 8 fuq l-opinjoni ta' Patriċello. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, l-aġenda tista' tiġi ta' din il-bidla. Għandi xi affarijiet ngħidilkom? in-negozjati soluzjonali skont regoli 69F fuq l-ITS jissa ġi lura fidejn enfi għan negozjati biex nippreżentalkom it team Dawn se jkonsistu minni, ir-rapporter Sur Duncan u shadows Sur Bellet, Sinu Gutland, Sur Gobrandi, Sur Konneċna, Sur Rejkaut, Sur Evi u Sur Dornano. Kif ukoll il-persuna tabbozza minn komitat assoċjata itre is-sur Federli. l-kom li laqgħa ta' 9 ta' Marzu wara nofsinhar huwa mħassar. L-aġenda, la bosta l-aġenda ta' dallu ta' filgħodu ser jinbat l-kom l-aktar fis u dwar il-laqgħa tagħna tal-lum u għada għandna 21 lingwa għal dik l-interpretazzjoni U kif tafu il-fajl eh, huwa disponibbli b'mod elettroniku permezz tal- e-meeting, application e-meeting u kif tafu il mm, hija web streamed. Punt li fuq l-agenda tagħna tal-lum. Għandkom il- Rekomendazzjoni tal-koordinatur mill-31 ta' jannar Jekk ma tkomx kummenti naddottawhom. Punt is-salimis tal-ewwel dibattitu li għandna għallum. fuq il-fertilizzanti għandna konsiderazzjoni tal-abbozz tal-rapport tal-abbozz dwar ir-regoli dwar illi impoġġu fissu il-prodotti fertilizzanti markati CE. Abbozz opinjoni is-Sinjura Gardini Nibdew bil-rapporter fidik joġbog. Iva, grazzi President. Sa' niprofa nżof il-qosor kemm jista' jkun. Kif qed inti llum ħakun qed niddiskutu ir-regolament nafu il-regolament attwali inkopru tipi differenti ta' prodotti fertilizzanti imma l-iktar ta' huma CE huma dik iktar konvenzjonali u minerali ġejjin minn materji primi u illi għandhom bżonn proċessi ta' produzzjoni ta' CO2 b'ħafna konsum enerġetiku. U nfakkar ukoll illi il regolament attwali ma jstabilixxix l-użu ta' dawn il- heavy metals palmuma aġenti patogeni u imporitajiet fiżiċi allura il-proposta ġdida tal komissjoni tkopri firxa aktar wiesa ta' prodotti fertilizzanti inkluż dak illi huma ġejjin minn materji primi u u għal dawk li huma il-heavy metals kif ukoll il-ingredienti li hemm fil-fertilizzanti. Napprezzaw il-proposta naħseb regolamentazzjoni anki minħabba li dan jippermetti li jkun hemm aċċess għas-suq intern u għal biex inkunu nistgħu ndaħlu fil-prattika l-ekonomija ċirkulari. U allura għandi għana eh, pass il-qoddim pozittiv fejn aħna nkunu nistaw intejbu il-proposta illi aħna espalissa edha fisfond ta' realtà tant varjata u fejn hemm ħafna realtajiet tajbin eh, ta' ekonomija ċirkolari li ħadbu li nexxu, fil nixtiequ illi issa ma ndajfux dak li diġà jeżisti imma nsaħħu dak li hemm u noħol opportunitajiet ġodda ovvjament il eh, ħana rridu nifokaw naslu li il-ħarsu il-bniedem u anki il-benessri tal-annimali u anki l-ambjent imma dan irrid ikun ukoll marbut mal-kapaċità illi inżommu dan is-settur kompetittiv kien jista' jkun u effiċjenti u naċċertaw li r-riżorsi tal-ikel kunu jistgħu jilħu il-ħtiġijiet ta' dinja li pa' demografija qed tikbir kull ma jmur. Jiena nemmen bisħieħ li jsi konna approċċ illi inkorpora dawn l-aspetti kollha anki għal dak li huma li ħarsu lejn il-kontaminanti illi aħna kumitat tagħna għandu kompetenza esklusiva fuq aħna rajna illi l-problema tal-kadmium hija ta' importanza li ma bħala huwa l-iktar punt eh, sensittiv fil-verità għaliex il-kadmium huwa kostituttiv tal-fosforiti u għalhekk il-fertilizzanti fosfatiċi għandhom kwantità brabta mal-għajn eh, ma jew sors oriġinali. Jista' jvarjaw bejn 10 għal 200 mg għal kull kilo. U allura dan jista' jwassal għal 20 mg għal kull kilo. Allura dan jista' jwassal għal ħafna tħassib. Għaliex eh, jista' jikkawża effetti negattivi għas saħħa l-biodiversità tal-art u l-ħamrija u anki għall-ilma u l-ġibjuni. Um, u għallura aħna għanna rridu nifissaw limiti u aħna għandaħlu tnaqis bil-mod il-mod tal-limitu massimu tal-importajiet tal-metalli li għanmu 60 mg u li jumbat jinżel għal 40 mg ma u 20 mg ma għal wara 12 sena. U l-istess kumitat fil-fact sheet għallu li li biex naqsu għal 20 mg fisser li għakun li tkun ħafna iktar sforz, ħafna iktar investiment biex ikun hemm id-decadmiumization. U dan ifisser li rridu naraw kif nistgħu nagħmluh permezz kemm sejjaħ il-blending ta' primaterji li għandhom dawn il-kadmium differenti mbagħad għal dak li huwa l-abbont 20 mg il-kumitat qalu li fattibilità ta' dan il-lan fuq periodu ta' żmien medju huwa diffiċli għaliex xa jeħtieġ ħafna iktar investiment fid dikadmjazzjoni u dan ifisser li kunem tukun innovazzjoni ġenerali u nerġaw forsi nbidlu wkoll il-mod kif jitqeddu u tpoġġew fissu il dawn il-minerali. Allura rridu tassew naraw naraw x'triq nistgħu nieħdu li tista' twassalna kemm għal riżultat li huwa fattibbli kif ukoll għal ħarsin tal-saħħa ambjent u dak kollu li aħna għadna kif semmejna. Il-proposta tal-Kommissjoni tirreferi għal teknika ta' dikadmjazzjoni illi bħalissa mixol li aħna minna permezz ta' il-grupp ta' ħidba ta' 25 ta' jannar miex eh, teknika li tista' tiġi applikata fuq l-skala kbira imma waħda illi tista' tiġi applikata fuq skala mnaqsa jew fil-laboratorju pereżempju. Mill-patoloġija jidher illi wkoll ma kienx kompatibbli wisma l-ambjent għaliex jipproduċi ħafna CO2 u naħseb illi hija teknika liva tassew ħantejbuha jew ħansibu tekniċi oħrajn. Fuq il-blending mill smajt minn esperti diffiċli inti itħallat blat li għandu karatteristiċi differenti għaliex f'żewġ każijiet ħadd ispiċċa fertilizzanti li it-tiskadi iktar malajr u jekk aħna l unit ħannaqsu il-kontenut tal-kadmium, fir-realtà aħna ħajkollna fertilizzant li jiskadi iktar malajr u allura ħankun u iktar mnaqqas u allura ħarridu nżidu l-ammont ta' fertilizzant li produċu u l b'xi bċibot ħankunu tlifna dak li kunu rbaħna billi naqqasna l-kadmium Eh, għal li hemm f'kull unit. Aħna, minn dik nibdew mis-60 mg rridu narfu illi aħna għandna proġett ambizzjuż għax 60 mg diġà u ma ħafna iktar baxxi minn dawk il siġu applikati madwar id-dinja. Bajn mill ġappun minn New Zealand, minn Kalifornja, mill-Australja. Mux qed ngħid dawn huma pajjiżi Eh, sekk li jħobbu l ambient u dafna drabi dawn għandhom limiti doppju anki triplu ta' dan il-limitu. Ġifieri aħna qegħdin naħdmu fuq eh, proposta eh, li ambizjuża ħafna illi ehm, tassew ħajtuna l-informazzjoni iktar relevanti u illi tassew se poġina fuq dim li mmexxu dan il-proċess ta' ħarsien. Però mill-grupp ta' ħidma illi aħna minna minn 25 ta' jannar issa ftemna illi llum għal dik li huwa tnaqqis tal kontumazzjoni tal-Amrija ġi rappreżentat minn naħa strateġiji ġodda biex insaħħu sew l-efficienza tal-units fertilizzanti fosfatiċi u minna ħal-aħra blek li msejjaħ agrikoltura ta' eh, bidja ta' preċiżjoni biex innaqsu kemm jista' jkun il-fertilizzanti, il-tħsarat fil-ingredienti taħsara fil-fertilizzanti. Jiġifieri jekk aħna ser nħadnu dan din il-linja ħan ispiċċaw approċċ naqra naqra li ħat tispiċ taħdem kontrina. Allura, għal-ex kont esperti, nistan waslu għal bidja li differenti mill-li għanna palisa tip ta' bidja miex nix nix market hija waħda illi tintuża minn għandu dawn it-tip ta' fertilizzanti minerali biss. Tini għal-pozizjoni tiegħi li aħna rridu naraw ukoll meta qablu il-taħlita tal-diskussjoni tal-klawżola tal-reviżjoni illi tgħid li l-Kommissjoni titterġa tirrevedi il-limiti għaliex il komissjoni wara dan ikun ġew applikati limiti trid tivalwa l-impatt fuq livell ta' kontaminazzjoni tal-ħamrija u tarmonizza wkoll biex imexxu l-qudiem it-teknoloġiji għal dikadmazzjoni illi s'dakinhar ikunu ġew żviluppati. Ġoħra li aħna ma tkellimniex dwaru li tama li għajkun possibli li nagħmlu dan mod effiċenti. hija l-ġestjoni tal-kadmiju li jkun estrat għaliex bħalissa biex kif kif tista ġesti dan il-kadmiju li inti tkun ħaffir talih hija xi ħaġa diffiċli wkoll biex nelbuha. Punti oħrajn li rrid eh, nsemmi. Mbagħad naraw wara kemm xi forsi talbiet. Iżda aħna tkellimna dwar dawn il-prodotti hekk imsejħa dual use għaliex dawn il-prodotti jisiru bl-istess eh, komposti kimiċi fitosanitari u allura li naraw li hemm distinzjoni ċara bejn iż-żewġ kategoriji. Imbagħad tkellim dwar il-biostimulanti għabbażi tal-mikroorganizmi għaliex il-lista tal-mikroorganizmi li huma permessi għal biostimulanti għal proposta l kommissjoni għandha tiġi meta rruħu għat meta wisq. Kemm it-teknika u l-proċessi li qegħdin jintużaw biex niksbu il-prodotti mikrobiċi u nħoss illi aħna rridu illi meta jkun hemm mikroorganizmu li ma jkunx inkluż fil-lista li dan jiġi awtorizzat bil-awtoritajiet kompetenti pal lefsa U bawnek aħna daħlu kol il sogġetti li għandhom xaqsmu mal-affarijiet biodegradabli. Imbagħad għandek affarijiet oħrajn, pereżempju definizzjonijiet, termini speċifiċi, informazzjoni iktar ċara, ntejbu l-informazzjoni, f'ajt bħal dawn. Somma għafaw. Ma ċansi li forsi eh, ikun hemm min irid eh, jitkellem iktar fid-diskussjoni fuq ċertu punti. U jina dawnek ovvjament biex nati widen għal dak kollu illi il-kollegi għandhom xi jgħidu għaliex ovvjament jina nħoss li l-aħjar mod li aħna nistgħu kif aħna rajna bosta drabi ehm, l-ITS u x'nafjen l l-aħjar mod kif aħna nistgħu naslu għal riżultat tajjeb huwa illi ninvolvu kemm jista' jkun il-pożizzjonijiet differenti billi nqisu wkoll hemm realità tant varjata kif aħna pan is-settur U iktar ma kunu varjati, iktar ma jistan kunu konkreti u realistiċi meta aħna naqdu l-opinjoni ta' kulħadd u naslu għal rizultat pozittiv minn kull l-angolu. Grazzi. Thank ta' sew, tassew, Signora Gardini, għal prezentazzjoni tant komprensiva tiegħek u l approċċ tant pozittiv lejn dan il-fajl. Nadejsa Shadows, is-sur Grazzi. Grazzi li Sinjora Gardini. Tal-li tarna eh, rendikont fuq fuq. Għalix issa nista nindirizza xi punti li naħas huma ta' problema. Li forsi mhux ċari sa barra. X'ngħidu kif inhi. Nilqa proposta mill-Kummissjoni naħseb illi hija proposta tajba Kien hemm ħafna xogħol li sar għal dan il-għan. U li il-komitat tagħna m'għandux idajja fit-tekst huwa propost, speċjalment fil-qasam tal-kontaminanti. Nappoġġa l-approċċ tal-rapporter dwar il- heavy metals il metalli tqal u allura daħmu fuq definizzjonijiet ukoll qed jintużaw għal dak li huma il-formulazzjonijiet billi ndaħlu il-bilanċ ta' ċertu aspetti soċjali għaliex hemm ċertu kontradizzjoni għaliex eh, kif priorità hija l-iktar ħaġa importanti li priorità saħħa tal-bniedem. Da ma nistgħux nidubitaw mbagħad u naħseb li hija iktar kwistjoni ta' kif ninterpretawa. Għal dak li huwa il-limit iktar baxxi tal-kadmium fil-fertilizzanti li naqsu minn 60 għal 40 minn 30 sena mbagħad 20 mg wara 12 sena. Hija xi ħaġa li aħna nilqgħu ħafna mill-ambjent, trid tajba l-ambjent. Nħallu għal 60 mg dak kif issuġġeri rapporter. Naħseb li din hija xi ħaġa kontroversjali. Din nixtollu iktar dwar dan forsi inqisu li ndaħlu approċ differenti, ġifiri li naqsu ma dikra mħaffef il-lidmitu tal-kadmium. għalix il-kadmium kif nafu l kol u wieħed mill-lar kontaminanti jew elementi li nġsu ehm, apparti ċomp kif għal qabel fejn il-limiti ħajkunu ħafna iktar stretti. Il-bażi xjentifika il-fatt li jattajdu tgħidu li m'hemmx biżejjed informazzjoni xjentifika. Tas ma tanċu huwa minnu għax hemm ħafna studji li saru, pereżempju l-studji eh, ta' Smolters mill-2013 illi jgħid illi huwa importanti illi aħna nilimitaw jew li neħu bil-mod il-mod il-kadmium. Dak eżempju il-limitu ta' 80 mg huwa punt ta' limitu li il-punt fejn trid twaqqaf fejn ma jistax jiġi permessi iktar fil-ħamrija. Għana għan diskutu nel-punti tekniċi iktar u din teknika, teknoloġija, dikadmijazzjoni. U nittama ta' sew illi dan il-regolament ser ikun ta' stimulu biex inqanqlu iktar ħeġġa tar riċerka għal dik li ma dak li huma l-aħjar mezzi għad dik azzjoni. Xi ħut minn din it-teknoloġiji rew ruħom li mhumiex eh, prattiċi fiċina ċina pereżempju rrifjutaw dawn it-teknoloġiji xi minnu minnhom għaliex għandhom limiti ħafna ktar stretti minn dawk li jiġu proposti hawnhekk. U jekk inqisu priorità li s-saħħa tal-bniedem wara kollox u fuq kollox, aħna irridu ma nistgħux naċċettaw fertilizzanti li huwa importati illi jiġbru fihom dawn l-elementi. Aħna nipproponu regoli ġodda fil-markar ta' CE u jiena wkoll ħanresa emendi ħadd tiegħi. Għandak li huma markar volontarju tal-kontenut ta' kadmium fil-prodott għaliex naħseb li din tista' tkun soluzzjoni għal din il-problema u qasam ieħor fejn u aħna rridu nħarsu lejhom huma l-biostimulanti. Hawnhekk tajjeb li konna definizzjoni tajba ta' dawk il-nutrienti illi ma joltux il-pjanti infushom ma jibgħu fil-ħamrija. Għajdin ħarsu lejn il-formaldehyde il-formaldeħajd jridu naċċettaw li strutturalment u huwa marbut strutturalment mhux kimikament biex jaqat. U allura nħarsu lejn il-fertilizzanti bażi tal-lignite u l-peat u ehm, materjal ieħor li jinsibuh naturalment. Għalhekk biex nalaq Signora Chair, nixtieq li tikkommentaw fuq limiti tal-kadmium. u biex tikkommentaw fuq emendi 30, eh, u 32 fuq il-fertilizzanti liquidi. Grazzi. Next speaker, Mr. Grazzi ħafna s kellim għalij Mrs. Signora Nicholson. Is-sur Nicholson fil-fat, mux jgħata unek, is-sur Federli, jek joġbu. Grazzi, grazzi tassew, Naħseb li diskussjoni fuq il-kadmi miex eh, waħda ġdida. Naħseb li eh, diġa kena l istender zolin eh, l-ura fl-1985 diġa konna ambizjużi. Fil-fat kienu livelli għolja l-Izvezja, l-Ungerija u l-Austria fost oħrajna fu li kien hemm diġà dibattitu f'dawn il-pajjiżi l li kien tħassib serju minn naħa ċittadini nafu kemm hemm riskju qawwi li ċittadini jiġu esposti għal kadmju għalhekk kien hemm din id-diskussjoni kollha. Rridu kollha nżommu f'moħħna illi hemm possibiltajiet għall-bost ta' stati membri li eh, segwu regoli oħra. Unek qed nitkellmu dwar livelli komuni, però possibilità ta' eċċezzjoni jekk aħna nilħqux il-livelli eh, tal-inqas dawk kif proposti mill kummissjoni fi formati għaj nistaw eh, anke nħafu. Eh, pero jista' jkun hemm ħafna eċezzjonijiet imbagħad għal regoli siqi li nistaw jintalbu mill-istati membri u mod aħjar kif ukoll leġislazzjoni komuni huwa li jkollna standard aħjar x'imkien rib lejn dak li proponiet il-Kummissjoni u bat l sati membri jkollhom il-possibilità li huma jifissaw minnaħ tagħhom il-livelli li jridu, eh, pero ma jistax ikun hemm xi speċi ta' kummerċ ta' fertilizzanti li fihom livelli ola ta' kadmju. Fil-femma tiegħi eh, naseb hekk għandna nindirizzaw set ta' regolamenti eh, sabat skont kemm irridu immexxu dan id-dossier, ma jekk irridu timbru wieħed, tikketta waħda, mod wieħed kif nimxu, l-ura naħseb li dan huwa l-aħjar mod kif nipproċedu. Tafu wkoll li hemm eh, problemi ta', periklu eh, mm, u wieħed mill meta l-ikbar ta' didiet eh, huwa l-kanċer tafu kemm dan jirriżulta f'nefqa f'nefqa ta' saħħa kien hemm dibattitu sħiħ diġà fi snin design kif il-kadmju fil-minerali fil- fil-fertilizzanti eh, minerali jintuża naħseb eh, hemm ukoll l-użu tiegħu eh, fid demel tal-annimali, ġifieri kwestjoni hija illi per eżempju il-fat illi aħna nużaw affarijiet illi fihom eh, ehm, il-kadmju fl-axar mill-axar qed nikkontaminaw l-affarijiet qed innirsuhom u bekk ma nkunux nistgħu nużaw affarijiet bħal demel tal-annimali illi jista' jkollu użi eh, sekundarju. Eh, hemm ukoll regoli oħra li applikaw barra mill-Unjoni, pero nishtiq nfakkar li hemm il-possibilità li qed jieħdu miżuri oħra aħna fil-pajjiżi tagħna, però ma nistgħux ikunu laxki fuq dan is-suġġett. L-appell tiegħi li kollegi huwa li jkollna set ta' regoli konsistenti u jekk intom tixtiequ tiddevjaw għamlu dan mod nazzjonali, però mhux nirtiraw, mhux immorru lura fuq xi ħaġa li tista' tant taffetwa l ħajja ta' ċittadini Ewropej. U nafu li dan il-qed nimeraw għalih nistgħu niksbuh. Ir-riċerka f'dar aħħar snin tassew imxiet il-qoddim U allura nasab illi verament dan il qed nitkellmu dwar jista' jkun realtà. Grazzi. Issa sur ek. Yes, I said so. Ej, vekku. Grazzi. Grazzi le senjora Gardino koll għal din il-prezentazzjoni komprensiva tar-rapport, eh, il-fatt li il-fertilizzanti eh, huma responsabbli eh, għal rilax kbir ta' kadmju wasanna biex nejdu li iva rridu inqisu illi ikun hemm l-inqas livelli possibbli ta' kadmju għela li nafu li jekk dan jispiċċa fil-biosfera u nkella per eżempju fl-ilma mm, fil tal-weċ jew nkella fil-ħamrija nafu li huwa metal tassew tossiku. Nafu li eh, jista' jkontamina anki organizmi eh, ħajin, ġviri naħseb illi eh, dan huwa proċess illi jeħtiġu kol ħafna snin biex nilqu l-livelli mixtieqa. Naseb li s-saxħa tal-annimali u dik tal-bniedem għandu jkunu fuq ta' qoddim għalhekk jena nappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni biex ikonna phase down tal-kadmium fil-fertilizzanti rizaw il-fosfat proposta li għanna unek dak il qed jgħidulna l-esperti eh, għal-saħħa tal-annimali eh, fost oħrajn, naħseb dawn huma fl-aħħar mill-aħħar eh, komplementari għall-anijiet li għanna fil-qasam tal-ekonomija ċirkolari, kif ukoll prinċipji ekoloġiċi li fil femma tiegħi għandhom isiru mainstream fil-linji politiċi li nieħdu fil-ġejjien. Inti jista' jkollok bidja li tkun favur l-ambjent, li tipprovdinna lejxin tana, Però eh, rridu żammu f'moħħna wkoll li biex nagħmlu dan rridu nadottaw metodi eh, notfa, rridu naraw kif għan l laħja riżultati billi pero jkunna perspettiva differenti fuq saħħa tal-animali u s-saħħa tal-bniedem. Naddu issa il-kelma l-sur Signori. Il-rapport tal-Kommissjoni fil-fat huwa pass il qoddim Pero nasib eh, li hemm punt preċis eh, li jena ma naqbilx dwaru eh, ma rapporter, pero xorta waħda nirringrazzjata biex xogħol tajba. Fuq il-limitu fissat 60 mg Jena ta' sew nixtieq li ma nistax naċċetta dan, dan il-limit u naħseb li proposta tal-Kummissjoni teħtieġ teħtieġ tieb u l-fatt li naslu għal 40 mg fi tle snin, dan mhux biżejjed, jekk naċċetta u ngħidu isma' ħammaru għal 60 mg, ma nasibx li hija pożizzjoni tajba dan vera li ħajjeġi bispiża, pero rridu nifmu um, illi l-ispiża tkun ikbar l għaliex uh, l-impatt tiegħu fuq uh, l-ambjent u fuq is-saħħa tal-bniedem mhijiex xi ħaġa illi nistgħu ninegozjaw. Ma nistgħux noqogħdu nużaw argumenti ekonomiċi uh, u ngħidu isma' din il-ħaġa ma tistax issir għaliex ħatqu minna wisq. Għalhekk, kollegi, nħeġġiġkom, għadar darbtejn. Naħseb eh, li eh, għanna naslu 20 mg f'nofs iż-żmien. U eh, dan diġà qed jgħidu ħuħut fl-opinjoni pubblika. Naħseb illi ukoll huwa għan illi nistgħu nilħquh. Punt ieħor fejn irridu nkunu iktar ambizzjużi għandna problema dejjem tikber bil-PFT din dan u element eh, mhux biodegradabbli ħafna drabi jintuża fil-fertilizzanti eh, organiċi. Għajmu koll il-problema bil-merkurju, nafu eh, li ħafna drabi jiġi satostmat, ma jistax, ma jistax jibqa jkun għal-użu tal-merkurju, rridu jkunu tassew restrittivi fuq l-użu tiegħu, jekk irridu xi ħaġa Rridu wkoll nieħdu konsiderazzjoni il-monitoraġġ. Naħseb eh, inutli li jkollna politika ambizjużi jekk imbagħad ma jkunx hemm eh, eżitu jekk ma jkunx hemm monitoraġġ kif suppost. Irridu wkoll naqblu li kemm jista' jkun ikonna regoli stretti, eh, ma rridux naraw min Jaqaf fl-ambizzjoni jew nkella min ċedi għal lobbies industrijali għandna obbligu li l-ambjent. Dan ifisser illi rridu nkunu ferm iktar ambizzjużi mill-rapporter fir-rapport tagħha. Grazzi sta Senjura Evi. President, jiena nirringrazzja wkoll lil Jolan il-kollega Gardini minna ħata tiegħi tal-proposta tagħha dwar il-revizjoni ta' taħħa fuq il-fertilizzanti jiena wkoll minn ħatijej. Jiena qatt ma dak li qal ħaddieħor fuq il-kwistjoni tal-kadmim. Nasab il-proposta tal-Kummissjoni diġà hija ambizjuża biżejjed u diġà huwa punt tluq tajjeb. Aħna għandna dubi kbar fuq il-proposta li in nitlajaw iktar un dawmu iktar il-limiti iktar baxxi. Anki għadek li huwa fil-ħarsin li sar sissa fuq studju xewd studji xjentifiċi li saru sissa. Skont l-esperjenza li ksibna. Wis probabbli ħan nitkellmu fuq tekst tal-Kommissjoni b'xi emendi biex nkunu iktar ċari għal dak li għandna xaqsam l-użu tal-kelma organika, per eżempju. Għaliex dan jista' eh, jitħawat ma' xi ħaġa li fil-fatt hija trobiqat għaw jew tkabbir ta' prodotti bioloġiċi organiċi. Ta' sewi din attenti kif nużaw din il-terminoloġija biex mux niftemu ħażin. Aħna ħossu li u wkoll illi tajjeb illi nħorġu indikazzjonijiet fuq komponenti tal-fertilizzanti organiċi. U dan minħabba wkoll illi biex ma nifavorixxux tranzizzjoni iktar qawwija lejn agrikolt lejn bidja iktar organika u importanti bekk illi naħdmu mill-qrib mal-apparaturi kollha tas-settur biex biex eh, nazlu xinuma il-skart li jista' jerġa' jintuża li hu biodegradabli u li jintaw għal-fertilizzant. Għadik hija proposta biex inwessaw il-lista tal-kategoriji tal-mikroorganizmi li jistgħu jintużaw għal biosimulanti. Naqblu bissieħ mal fatti li l-Kummissjoni jisu biss erba minnu l-affarijiet, għaliex huwa importanti li nagħmlu xogħol ħafna wisa wiesa dan ir-rigward. Fid-daw ta' dan, xorta waħda aħna mħasbin fuq il kwissjoni tal-kadmium Nittama illi tul id-diskussjonijiet inkunu nisnaw insibu bil biex eh, ikonna pozizjoni mill-aktar fizi tkun ambizjuża minħabba li kif intqal diġà għandna l kumitat tal-Ambjent tal-Parlament Ewropew ma nistgħux nippermettu li sendajfu proposta li saret mill-Kummissjoni li diġà kien punta tluqteb immens. Grazzi. Thank you. And, uh, Madam... Grazzi, issa, signora Godin. Grazzi, Signora President, nixtieq ringrazzja li Signora Gardini għal-prezentazzjoni tagħha. Naħseb li proposta tal-Kummissjoni ta' iktar mistoqsijiet mill-li twieġeb għal-mistoqsijiet. Hemm ukoll mistoqsija li rridu nsaqsu fuq din fuq din proposta jekk ehm, ux b'dak bir li għanna u ikonna negattiv fuq ehm, l-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent. Eh, nafu illi eh, hemm spejjeż kbar eh, illi l-bdiewa qed ikollhom minħabba rispett ta' standards hemm ukoll skandli oħra li rajna bħal Dieselgate naħseb li l-fatabilità ekonomika hija xi ħaġa li għadna rridu nippruvaw hemm ukoll l-impatt fuq l-ekonomiji li li jesportaw li nistaw nistabilizzawm bħal per eżempju il-Marok, nafu li l-imprizi fil-Marok eh, u ma minn fuq ta' qoddim u għamlu investimenti kbar biex kemm jista' jkun ħarsu eh, il-standards ambientali. Issa l-Kummissjoni għandha f'moħħa miżuri ta' kumpens punt ieħor li eh, ħadd ma il-preżenza ta' medikament ta' mediċina għall-annimali kif ukoll eh, prodotti prodotti oħra. Ma nafx il-Kummissjoni hija x'ħa toħroġ bi proposta oħra barra minn hekk eh, x'ħa nagħmlu bil-kadmju. Ħa neħħuh minn eh, minn fertilizzanti fejn huwa preżenti nittamaw illi mill-bqija jkun diskussjoni li tħalli frott ma' Sinjura Gardini. Grazzi Issa, naddu għal istat kelli ma' Sinjura Rejs. Grazie, Sinjura Presidente, grazie Dina, grazie u koll rapporter għal dan għal dell-opinjoni ta' sew tajba, kif u koll ta' punti li ċaratinna, nasib li eh, dan ħaseb xiftit il-Kommissjoni, għal li ġdalodu rajt fuq politiko intervista ma' komissarju Benjovska li kienet eh, inkwetata u naħseb li għet segwin online u eh, jgħam ħazba biex u mid diskussjoni li għanna unek fuq il-fertilizzanti u għacċar, għacċar li s'ista fil-dibattitu eh, memħat li huwa kontra żewġ għanijiet ewlenin li huma kemm żewġ Iż-żewġ proposti, iż-żewġ idejat tal-Kummissjoni kif ukoll tagħna, jiġifieri tal-ekonomija ċirkolari biex kemm jista' jkun innaqsu eh, l-elementi eh, li nirsu l-elementi danneġġużi eh, fil-fertilizzanti u naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar aħna ma għandna xejn kontra dan kollu naqblu mal-Kummissjoni f'dan id-dawl qed niddiskutu l-kadmju nafu li Sinjora Gardina kontra jew ma taqbilx mal-Kummissjoni fuq il-limiti, il-fatt li konna fi zmin 12 sena ninżlu minn 60 għal 20 mg kull kilo, naħseb illi jena fuq etħasib eh, illi għanna aħna, ma naħsibx li eh, għadna ċari fuq kif ħanaslu għal dak illi rridu. Mbagħad hemm kwistjoni oħra li rridu nindirizzaw, ġifieri kemm huwa fattibbli dak li aħna qed eh, inbasru li niksbu u biex norbat ma dak il-qal is-sur Hessling, eh, naħseb illi eh, mhux biss l-aspett ekonomiku ma wkoll il-fattibilità eh, minnaħa tal-bdiewa. Ġifieri x'alternattivi, x'għażliet għandhom qudiemhom il-bdiewa jekk ħan imponulhom dawn l-standards. Allura naħseb li rridu naraw naqra għalfejn qed nipproponu dal-approċċ gradwali 60 40 20 ma nafx forsi nafu li dawn huma mifruxi fuq 12 sena, ma forsi ħaġbu revoluzzjoni sħiħa fis-settur tal-bidja. Jiġifieri jiena smajt l-esperti, smajt ukoll ir-rapporter li interveniet fil-bidu qalet e, kemm huwa diffiċli kemm huwa ambizzjuż li ninżlu għal 40 milligramma u kemm e, fl-aħħar mill-aħħar huwa kważi impossibbli li naslu għallan aħari tal-20 mg. Ġifiri rridu naraw xinu l-impatt fuq il-bdewa tagħna, xinu ma l-alternattivi li huma għandhom hawnhekk mhux qed nitkellem dwar il-bio, dwar il-bidja organika, però hemm ukoll spes oħra, spejs oħra li ma nafx hekk isux, eh, ma nafx istux l-impatt sħiħ, u hemm ukoll l-effett perversi ġifiri ma nafx minix bidwi, pero eh, rridu naraw naqra eh, li eh, mux għax naqsu l kadim nispeċċaw nużaw iktar fertilizzant l għaliex nafu li il-kadmju ehm, jikkonċentra jikkonċentra fertilizzanti, ġveru ma rridux li ikkonna l-effett kontrarju dak li smajt jena minna tal espert Allora nishtiqkom illi tiċċaraw li naqra dawn il-punti ta' tħassib li għandi. Grazza ħafna issa l-onorevoli Demes Maker. Grazzi, Signora President. Rridu naraw li aħna qed nikkontribwixxu għat-transizzjoni lejn l-ekonomija ċirkolari għalhekk qed insegu mill-qrib dan id-dibattitu. Hemm tliet punti li nixtieq insemmi u nisħaq fuqhom. L-ewwel li essenzjali li norbtu dak li qed niddiskutu bejn mal-kummerċ u u kol dak li għanna per eżempju fil regolament ta' nitrati eh, naħseb eh, illi rridu nikkonsidraw eh, l-użu aħari fl-axar mill-axar naħseb illi ħajkun hemm pajjiżi fejn li jsegwu dak illi għanna fuq nitrati. nitrati U allura mm, forsi ma eventualment ma jitlaħax dak li qed nippruvaw naslu għalih hawnhekk. Ridu wkoll naraw li pereżempju f'reġjun minn fejn ġejjen il-reġjun f'jamming tassew naħdmu nirsistu biex naraw li jkun hemm kwalità rridu naraw li il-kriterji and waste jiġu definiti ġveri illi il-kwalità tal-prodott taħħari inħarsuwa. Xi ħaġa tista' tingħata status ta' end of use jekk hija tilħa eh, il-kriterji kollha stipulati mir-regolament fuq il-fertilizzanti. Il-level ta' ambizzjoni hawnhekk eh, huwa wieħed tajjeb minn ħadd il-Kummissjoni ma naħsibx li għandna nkunu inferjuri għalih l-istessa l-kadmju naħseb illi m'għandniex nagħmlu passi lura anki jekk eh, ċertu eh, punti li semmew forsi ma jidrux fattibli l-lum, naħseb eh, pero għek għanna għat leġislativ bieċa tekst leġislativ li jista' jmexxina u dimu u jena fil-fatħa kunet irressaq numru ta' proposti biex nimxu f'din id-direzzjoni. Grazzi Sir Hotema, grazzi ħafna jena mill kumitat Agri, u allura dan huwa fajl ta' sew interessanti għalija. L-ewwel netħan nitkellem naqra fuq il-kontest is-sur Demes Maker tkellem ħafna fuq eh, il-potenzjal tal-irkupru ta' nutrijenti naħseb illi dan jorbot ukoll ma' dak li tippruvaw nilħqu eh, transizzjoni lejn l-ekonomija ċirkolari eh, rridu eh, nadu messaċċara minnek din il-leġislazzjoni, eh, rridu nkunu eh, ċari u effettivi fuq kwestjoni bħal il-kupru, per eżempju, kif għal sur l mismaker rridu nkunu ċari fuq fejn by products prodotti sekondari mill-annimali ma jtqisux iktar. Mm, u l-istessa għal fertilizzanti, Hemm ukoll pereżempju l-irmiet u sorsi oħra organiċi li aħna nistgħu nużaw biex nirkupraw nutrienti u nużawhom bħala fertilizzant. Naħseb li huwa tassew importanti li jkollna kriterji ċari għal dan. Biex nagħmlu dan kollu ċar fit-tekst leġislattiv rridu naraw naqra kif din il-leġislazzjoni torbot ma' oħrajn, per eżempju direttiva ta' nitrati. Fil-proposta tiegħi jena niprofa noħloq eh, bilanċ li ma jkunx hemm iktar diskriminazzjoni fuq eh, in nitrati l għaliex fuq il-nutrienti l għaliex prezentament qed ngħidu eh, li tista' tuża nutrienti minn elementi organiċi, pero ehm, minħabba direttiva tan-nitrogeni dan ma japplikax imbagħad jekk tiksibu mill-fertilizzant, mill pereżempju demel ta' Ġviri ma nistawx nejdu ehm, li inti għandek per eżempju eskriment ta' annimal ehm, li illi għandu effettività ergonomika ta' 80% inkella ma jieġix aċċettat skont dak li qed nippropona hawnhekk f'din id-direttiva. Naħseb illi dawn iż-żewġ każijiet għandhom jitqisu l-istess u m'għandux għalfejn ikonna limitu ta' applikazzjoni li lix inkella ma tkunx tista' tuża nutrienti li għandek fid-demel u allura jwassal biex nużaw iktar fertilizzanti il-Kummissjoni qed tgħid li eh, fuq il-fosfati għandna dipendenza għolja 95% aħna eh, nidependu mill-fertilizzanti eh, għabbażi ta' fosfati. Ma naħseb però li jekk nqisu jun kollha li nistgħu nużaw miġdijt nistgħu naqsu pereżempju din importazzjoni bi 30% fuq il-kadmju naf li MV għandhom pożizzjoni qawwija jena minna ħatagru ma, ma misma dan il-punt, pero eh, minn perspettiva tal-bdewa nasab li l-bidu ma jriċ, eh, ma rridux nakkużaw eh, la la għax fil-fat elementi li jek u minħabba li jem il-kadmju, meta għu ħares il-level tal-kadmju flikel dan huwa fatt, pero mhux ma nix nakkużaw il-bidwi ta' dan, Mandux għalfejn jarfartija kolla u eh, nixxew koll indur fuq il-Kummissjoni l-ispiża ta' dekadmjazzjoni jew kalla l-ispiża ta' limiti stringenti fuq il-kadmju illi il-Kummissjoni qed proponi dan x'effettandu fuq ehm, x'effett fuq in-nefqa tal-bidwi eh, medju. U naqbel hawnhekk ukoll ma dak il-qalet ir-rapporter hemm eh, potenzjal kbir tal-użu ta' mikroorganizmi, ġifiri li konna effiċjenza aħjar li u koll noħol iktar rezistenza tal-ċuħ, tal-rabatana għal-mikrobi. U kifat irridu naraw li distinzjonijiet li jemżon jiġu applikati, naraw li jiġu applikati. Grazzi, l-Onorevoli Schreier Pirik. Mela, jina naqbel ma dak li għalet eh, Signora Gardini, imma anke dak li għal kollega Olandi Hojtema. Qed nitkellmu dwar aspetti importanti ħafna li għandhom importanza u kol fil-elezzjonijiet anke fil-reġjuni rurali. Dawn qed nitkellmu dwar dwar il-fertilizzanti. L-Ewropa qed titkarrab għal regoli adegwati dwar il-fertilizzanti. Ir-regolament preċedenti huwa skadut. U hemm ħafna aspetti ta' fertilizzanti li mhumiex koperti, hemm bżonn li nużaw fertilizzanti iktar organiċi. Dan huwa parti mill-pakkett tal-ekonomija ċirkolari u dan jaffetwa il-bdiewa u żoni rurali Aħna dak li rridu f'dan il-Kumitat il-leġislazzjoni burokratika m'għandix tkompli twaqqaf dan milli jsir, irridu niffaċilitaw l-ekonomija ċirkolari u namlu ħaġa kompluta bħalma qal Sir Timmermans. Irridu għalhekk natu l-opportunità li jkun hemm riċiklar ta' dawn il-minerali u s-settur tal-bidja huwa importanti ħafna biex wieħed jikseb eh, il-fertilizzanti minn dawn il- fertilizzanti ġej mill animali Tajjeb li wieħed għalhekk ħares lejn il-konċentrazzjoni ta' kadmju u ta' nitroġenu. Irridu nippermettu illi il-bdiewa jikkontribwixxu f'dan iċ-ċiklu. Irrid ikollna organizzazzjoni effiċenti biex niżguraw li l forum kollha ta' fertilizzanti jiġu meqjusa bl-istess mod, anke l fertilizzanti organiċi. Id-direttiva dwar in-nitrogenu huwa ta' svantaġġ għal forum, organi forum organiċi ta' fertilizzant. Ta' ma nistawx nippermettu li jibqa' sejjer, għandu jkun hemm għanijiet aġġettivi li japplikaw anke għal biostimulanti u l-mod li bih jiġu kontrollati dawn il-fertilizzanti jekk ikunu pereżempju biodegradabbli fi żmien sentejn u jmorru u ikollhom biss il-komponenti bażiċi tagħhom. Dan irid japplika għal aspetti oħra wkoll bħal direttiva dwar in-nitrati. Imbagħad għandek il-80 mg mhuwiex xi ħaġa fattibli nixtiequ naraw x'inhi reazzjoni tal-Kummissjoni għaliex il-bdiewa għandhom pożizzjoni pjuttost pożittiva iżda aħna ma nixtiequx illi l-affarijiet nagħmluhom impossibbli għalhekk nixtiequ naraw x'għandhom xajdu il-Kummissjoni. Grazzi l-Onorevoli Peter Lise. Grazzi tassew, grazzi wkoll l-Elizabetta Gardini għal għal din il-proposta. Irridu naraw dak li huwa fattibli teknikament nħarsu l-aspetti ekonomiċi u anke nillimitaw l-użu ta' sustanzi perikolużi. Jiena rajtu koll artiklu dwar eh, is-Sinjura Bjankowska il-Kommissjoni tittindirizza il punti li saru mill-kollegi. Mil Hemm alternattivi anke per eżempju fir rigward tal-oriġini ġeografika. Dan huwa aspett importanti ħafna. Alternattiva għall-użu intensiv ta' dixitu tal-karbonju. Il-kadmju huwa sustanza perikoluża ħafna. U tan ukoll huwa assoċjat ma' problemi eh, fostom eh, ma bosta problemi li affetaw il-bniedem u skont l-esperti dan l-ammont huwa fattibli fuq il-20 mg dan nistgħu nagħmluh ukoll aħna rridu nħeġġu l-innovazzjoni imma fl-istess ħin irridu naraw xem bżon jisir jekk is-sistema mhux qed taħdem kif suppost, hemm ħafna affarijiet li jridu jiġu diskussi u l-Kummissjon għalhekk trid toħroġ b'raġunijiet validi biex nindirizzaw dawn l-oġġezzjonijiet li saru mill-kollegi. Grazzi fl-aħħar mhux l-inqas l-Onorevoli Grostet. Jidot, Iva, grazzi. Għam għal-ħattijħor, jina nappoġġa bisieħ il-rapporter tagħna Lisbetta Gardini għaliex fir-rapport tagħha eh, provat li żomm bilanċ bejn il-proposti li huma ambizjużi imma realistiċi wkoll. Suġġett li huwa wieħed bħal dan ta' sewja xi ħaġa importanti li hija xi ħaġa li għandna bżonn nirriflettu fuq dan eh, din kwestjoni. Eh, jirrifletti fuq il-xogħol tagħna fuq ekonomija ġenerali din hija sal-dinja ħamra tagħna. Aħna dejjem irridu naħsbu f'ekonomija ċirkolari, dejjem iżumu qudżumu qudiem majnejna. Imma fuq din kwestjoni għan fokk aktar mod partikolari fuq il-elementi li niġsu, mod partikolari in kadmium, il li għal problema u l-inija għalli ġaħna nafu l-effettivament il kadmi u Peter Lizer semma ħda mod tajab ħafna u perikolus ħafna fis saħħa pubblika u anke l-ambjent. Aħna għedin, Kumitat ta' Saħħa Pubblika, ġifri aħna ma nistawx nizbalja fuq kusini ta' Saħħa Pubblika, ġifri nappoġġaw il-għanijiet ambizjużi ta' tnaqis tal-kadmium fil-fertilizzant tal-fosfat. Fosfat. fosfat aħna għanna u kol sfidi ġeopolitiċi li tin jinħbew wara dan id u Il-rapporter jgħid ma tajb ħafna illi il-kadmium, il-fosfijat, huwa jitifoka fuq per eżempju pajjiż minn fejn jiġi Russja, l-Magreb eh, u l-Afrika eh, Mek f'Afrika u Magreb għandek il-fosfat, il-riżultat tal-fosfat li jek insejħ tqil imma bat fil-Russja huwa inqas. Il-problema hija illi il-provista fil-Russja għandu ċertu tħassib eh, miegħu għadak li huwa kontest politiku li ħna l-kolna fuq. Imbagħad minna għal oħra janki jekk aħna nixtiequ assolutament innaqsu mill-aktar fis il-mont tal-kadmium Mela rridu nqisu l bidiwa illi basta drabi m'għandhomx alternattivi immedjata għal din il-problema għal dawn it-tip ta' fertilizzant bil-fosfat. U allura rridu nsibu soluzzjoni biex inħarsu saħħa pubblika biex inħarġu eh, li jkun hemm il-żlub teknoloġiku ta' eh, um, fertilizzant minn kadmium imma aħna ma rridu nkunu realistiċi mbagħad. Nżommu dejqin eh, saqajna fej mal-art, ġviri, jek jidunna li għemna dawn il-teknoloġi ta' kadmijum li diġa u ma l li ma musta jġibu xi maħom xie spejja barra minna għal dak li huwa l-industrija ta' provvista, naħseb illi issa jekk is-sunet gardini ħadd toqgħod tagħmel massimu ta' 60 mg għal kull kilo mbagħad fid-dawl ta' reviżjoni interessanti, imma id-dew minn ta' sentej personalment huwa wisq jiena nestenna biex jgħiduli jekk hux indispensabbli jekk sawx nistgħu naqsu dan il dawmin għal niskadenza. Għaliex jekk inti eh, bħala kommissjoni eh, tassew ħarset eh, fil-font. Jekk aħna bħala komitat ukoll minna xogħol mella aħna rridu nagħmlu proposti ambizzjużi veru biex nobbligaw il-kommissjoni, il-komitat imkow biex jisu il-talbit tagħna u anke l-protezzjoni tas-saħħa pubblika. Grazzi. Thank you very much. And now I turn to the Commission. Uh, we have uh, Director. Grazzi ngħaddu issa għal Kummissjoni Direttur Petinilje Kjoġbok. Grazzi tassew, Sinjura President, Onorevoli Membri tal-Parlament, Sinjuri, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom tal-li qegħdin datuna l-opportunità li nintervjenu f'din id-diskussjoni dwar ir-regolament tal-prodotti fertilizzanti. Dan huwa fajl komplikat li fuq nistgħu ngħidu ħafna affarijiet. Għandi ħin limitat u għalhekk ser nindirizza l-punti prinċipali. Kif tafu l-anijiet tal-Kummissjoni nistgħu naqduhom b'żewġ gruppi. L-ewwel li niżguraw livellu li ta' protezzjoni tas-saħħa u l-ambjent. U t-tieni lan huwa illi nwessaw is-suq uniku għal nutrienti rkuprati minn materjal eh, sekondarju. Dan irid rridu zomu konsistenza ma' dawn għanijiet prinċipali li qatt m'għandhom jiġu mxekla ħlief fejn hemm raġunijiet validi. Nixtieq nirringrazzja lir rapporter għaliex fl-abbozz tar-rapport Restaqna xi emendi li jistgħu jgħinu biex jitejbu il-proposta oriġinali tal-Kommissjoni fosthom definizzjonijiet aħjar ta' solidu u likwidu u l-allinjament ma' terminoloġija użata permezz ta' referenza għal fertilizzanti bħala minerali u mhux inorganiċi. Safrattant rajna u kol numru ta' emendi illi għalissa ma nistawx nevalwawhom għaliex ma nistawx nifmu xinu raġunament tagħhom. Per eżempju, ir-referenza għal ċertu liġijiet ta' tikketjar u l-cross references bejn kategoriji differenti dan mhuwiex ċara lina. Ovvjament aħna nittamaw dawn il-suġġetti jiġu diskussi u nżommu f'moħħna wkoll illi l-lan prinċipali ta' proposta tal-Kommissjoni m'għandux jiġi mibdul. Dan jaddini issa għattilet kategorija ta' emendi emendi li juru illi lan fundamentali qed jimmina lan principali tal-Kommissjoni. Mela ma, xinu ma tħassi prinċipali tagħna l-ewwel. Aħna konna sorpriżi bl-emendi relatati mal legal borderline li għanna bejn il-regolament dwar il-pesticidi u minnaħa l-oħra dan il-regolament dwar il-prodotti fertilizzanti dan qed jgħid illi ħafna minn tal-manifattura jistgħu ma jaqgħux taħt dan ir-regolament u il-prodotti tagħhom ikunu markati ċeqe b'reġim iktar limitat, iktar eh, anzi eh, liberali. Issa, dan għalhekk jaffettwa l-ammont ta' kimiċi U għalek ħadd ma jkun responsabbli li jissir evalwazzjoni komprensiva tar-riskju. Aħna nibżaw illi dan jista' jkollu effett drammatiku fuq is-saħħa u fuq l-ambjent. U ma nistawx maħniex qegħdin naraw e, informazzjoni dwar l-evalwazzjoni tar-riskju. Issa fuq il-biostimulanti, il-rapporter qed jgħid li għandu jingħata rwol lill-EFSA Fl-opinjoni tagħna din mhijiex soluzzjoni ġustifikata għaliex dan huwa bord konsultattiv u ma jieħux deċiżjonijiet u apparti minn hekk dan japplika għal mikroorganizmi u mhux għal sustanzi kimiċi. Għandi nisħa għal darboħra illi fl-opinjoni tagħna il-livell ta' protezzjoni ser jitbaxxa briski illi impossibbli li wieħed jagħmel stima tagħhom. Punt ieħor kif tafu l-esponiment għal kadmju. Fl-opinjoni tagħna dan għandu jitnaqqas bil-livelli li għandna. l limitu ta' 60 milligramma fertilizzant tal-fosfat mhux ser iwassal għal tnaqqis sostanzjali għax ser jaffetwa biss 8% tal-fertilizzanti tal-fosfat fis-suq Ewropew bil-valur li ta' 60 mg mhux ser ikun hemm tnaqqis tal-fertilitanti tal-kadmju u għalhekk ma jkunx hemm tnaqqis fil-kadmju fl-ikel, fl-arf tal-annimali u fil-katina alimentari. Kif semmejna anke, kif rajna anke f'numru ta' studji, e, eliminazzjoni gradwali ta' 20 mg biss tista' twassal għal dan l-effett. itna biss huwa possibbli il-kadmju, il-meċċa tal-kadmju u anke għal dawk bazati fuq il-fosfat. Għalhekk dan nitolbu illi anke pajjiżi tal-viċin jagħmlu investiment f'dan l-aspett aħna fl-Unjoni fl-Unjoni Ewropea neħejna dan il-kadmju mill-batteriji minn ħafna prodotti oħra minħabba dawn is-sustanzi tossiċi. Għalhekk jagħmel sens li nżammuħ fl-ikel li nieklu u li qed ukomplu nifrixuh fl-ambjent tagħna. Issa fuq il-kadmius kien hemm mistoqsijiet ukoll dwar l-ispejjeż tal-proposta u bħala skedar tal-Kummissjoni. Bħala skedar aħna mill-Kummissjoni aħna konxi li eh, għadu ma ruħa din il-proposta tal-kadmju u għalhekk li t-teknoloġija li tkun waħda kost effettiva. U dan jeħtieġ ċertu ħin u kol. Għalek għat nissuġġeri xo 12 sena għall-20 milligramma minn meta jitħol fisseħ. Dan, ifisser għalek mux qabel 2030. F'dan iż-żmien se jkun hemm biżejjed ċans jiġu it teknoloġiji disponibbli u dawn jkunu sostenibbli fuq livell industrijali. Iżda, għanna nużaw it-teknoloġija iżda impossibbli wieħed jgħid jekk u ser teħtieġ seba' snin, tmien snin jew disa' snin, imma nħossu li tnax-il sena u għazmin raġonevoli li permett l-industrializzazzjoni ta' dan il-proċess. Fuq l-ispejjeż għat m'għandix figuri miegħi illum imma ser nagħtu din l-informazzjoni anke fil- uh, laqa li kellna mar rapporter fit-tmiem jannar. Iżda aħna fiduċjużi illi din id-dimensjoni ser l-spejjeż se jitnaqsu għaliex il-teknoloġija fil-passat uriet illi meta meta din it-teknoloġija tkun iktar komuni il-pess il l-ispejjeż ikunu ħafna inqas minn kif ikun oriġinament planat. Dan għaliex aħna u koll nixtiequ nintroduċu fis-suq kategorija ġdida ta' fertilizzanti, iġifiri fertilizzanti ta' ekonomija ċirkulari li jużaw secondary raw material. Dan għandu inaqqas li konsum ta' fertilizzanti li huma bidati fuq il-fosfat jekk ikun hemm tnaqqis ta' dawn il-fertilizzanti bazati fuq il-fosfat għaliex jieħu postom fedrizzanti oħra, għadar boħra ikun hemm tnaqqis fl-ispejjeż. Tielet punt, l-impatt ta' dawn l-emendi li se jmur kontra l-interess tal-promozzjoni tal-ekonomija ċirkolari. il kubri ta' nutrienti huwa element essenzjali tal-pjantazzjoni dwar l-ekonomija ċirkolari u jirrikjedi eh, għafas legali favorevoli Irridu niskuraw illi l-fertilizzanti organiċi ikunu sikuri għal l-ambjent, għal bniedem u għal-fkatin alimentari. Iżda, hemm emendi li jiffavorixxu eh, aspetti oħra billi jimplementaw ostakli li mhumiex meħtieġa u hemm ukoll jekk dan mhumiex meħtieġa limiti iktar stretti għaliex aħna ħadna approach kaut għal dawn il-sustanzi u inkludejna biss dawk is-sustanzi li għalihom jista' jiġi stmat ir-riskju u dak l-istess riskju kun jista' jiġi kontrollat. Dan iwassalni għal raba punt. Għandna kategoriji ċari, uħut minn dawn l-emendi jistaw iwaslu sabiex jiġu użati fertilizzanti li għal Eh, prodotti sekondari tal-annimali. Meta wieħed ma jkunx jaf x'nu l-prodott, diffiċli li wieħed jagħmel stima tar-riskju. Issa fuq il-plastik. Maħniex naraw raġuni valida għalfejn għandna inneħu kriterji ta' biodegradabilità u l-aspetti tal-plastik fil-regolament. L-Unjoni Ewropea għandha anċar li tnaqqas l-preżenza tal-plastik fil-ħamrija, ilma u l-ambjent marittimu għal korenza politika dawn ir-regolament għandu jirrispetta dan lan u ma jipromovix prassi li twassal għal tinġista plastik fl-ambjent. Biex nikkonkludi, inħossu li għatem ħafna xogħol xisir biex niżguraw illi l-anijiet prinċipali ta' din il-proposta għal regolament ġit għal fertilizzanti ma jiġix imminat permezz tal-emendi. Aħna lesti li niddiskutu titjib ta' din il-proposta. U kif edna fil-bidu tal-intervent tiegħi, rapport jagħmel ukoll proposti pożittivi. Iżda aħna nħossu li m'għandniex immissu l-prinċipju tal-livell qoli ta' protezzjoni tas-saħħa u l-ambjent u li inwessaw is-suq uniku biex nirkupraw nutrienti minn dawn is-secondary raw materials, irridu nżommu u wkoll li għana don id-dossier li jorbot ma' oqsma differenti għalhekk tajjeb li nevitaw li jkun hemm ambigwità legali u diffikultajiet eh, li li jistgħu jqumu fl-implementazzjoni. Aħna lest li nipparteċipaw fid-diskussjoni tagħkom u nirringrazzjawkom għall-attenzjoni tagħkom. Thank you very much. <clears throat> Grazzi tassew natiju il-mikrofonu wessa li rapporter biex tikonkludi id-debattitu. Grazzi, President, jena l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha. U wara illi smajt l-interventi kollha b'attenzjoni kollha kemm huma l-interventi kienu kollha fuq l-istess qan mux ħanoqot nirrepeti għax kullħat semmiħ dan lan, naħseb li s-ser namlu bieċa xol tajba minna ħatana bħala kompetenza ta' komitat ta' l-ambjent ser naħslu għall aħjar riżultat possibbli. Naqbel ma' ħafna mill-affarijiet li jintqalu fuq affarijiet oħra nistgħu nitlu fiktar dettal, is-suġġett prinċipali dak tal-kadmju jaqbel fuq kulħadd illi huwa suġġett l-iktar sensittiv u l proposta tiegħi lesta illi eh, inħars lejn il-tħassib eh, ta' kulħadd biex niksbu l-aħjar riżultat. Iżda jiena xtaqt insemmi xi punti il kummissjoni għaliex dawn l-istudju kollha li jgħidu illi 20 milligramma biss huwa il-kontenut li jista' jgħinna inna waslu għal titjib. Jena xorta għadni ma waslu lix nishtiq naqrom dawn l-istudji għax fuq din il-ħagġa eh, jena ġeja mill-Italja u għanna l-agrikoltura, ħafna esperti, smat ħafna affarijiet u marna xilix nsib informazzjoni dwar dan il-sujġet. Għalek, tassew nishtiq kolli fideja dawn il-rizultati biex fimkien ma l-kollegi nużaw dawn l-studji biex infaslu pozizjoni tal-parlament. Issa, fuq dak li għat il-Kommissjoni dwar l-emendi tiegħi li jista' jkun li huma kontra l-anijiet prinċipali ta' dan il-regolament, naħseb li ser ikun l-opportunità nitlu iktar dettal għaliex għalkemm ma nafhomx fid-dettall eh, jekk ikun hemm xi tip ta' tfassil mill ġdid forsi Eh, jiena disponibli, jew forsi jekk ma nkitbux tajjeb, għaliex jiena ma nista' jew forsi ġew interpretata ħażina x'jiena ma nista' niftakar l-ebda amenda illi tmur kontra l-anijiet illi semmit il-Kummissjoni. Assolutament li le għax jiena naqbel 100% l anijiet ta' dan ir-regolament. L-Italja Fil-grigal, l-ekonomija ċiklari li hija applikata fertilizzanti hija realtà ta' kuljum li ilha fis-seħ għaliex l-SMIs ukoll jaħdmu kontatt mal ma l-universitajiet fost l-aħjar universitajiet fl-Europa bejn Bologna u Padova. Għalek tkun kontradizzjoni jekk ngħidu dawn l-affarijiet. L-istess ħaġa għal plastik u għal biodegradabbli. Din kienet anke battalija tal-Italja fl-leġislatura preċedenti u lanqas irnexxina niksbu riżultati illi xtaqna illi il-plastik u l-biodegradabbli jkunu iktar ikunhom regoli iktar applikati biex nieħdu post il-plastik tradizzjonali. Ġifieri bħala Taljana jiena dejjem kont favur il-biodegradabilità u l-plastik il-biodegradabbli. il plastik il biodegradabbli Iżda fil-leġislatura preċedenti jiena sibt ħafna ostakli minn kumitati u pajjiżi oħra. Nittama għalek illi għonek nkunu nistaw nelbu il-forsi xinu qasta ftejim li jista jeżisti għaliex nemmen illi il-kol kemm aħna mexxin nixtruq nilħuq l-istessan. Għalek għalissa grazzi u għal darbohra intenni illi irridu naħdmu f'ħafna iktar dettal biex ikollna l-aħjar riżultat tan huwa suġġett wiesa ħafna, suġġett eh, importanti li jrid jirrappreżenta ħafna realtajiet ta' kuljum li rridu intejbuhom u noħolqu l-possibilità li jkun hemm eh, evoluzzjoni pożittiva f'dan is-settur fejn il- ċittadini tagħna għandhom ċertu sensittività li wkoll. Grazzi ħafna bekk kan għandna dibattitu dwar dan is-suġġett. Issa, id-data sa meta jistaw jitrasu l-emendi hija is-7 ta' Marzu f'nofsinhar. Naddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna fuq il-konservazzjoni tat-ton tal-Atlantiku. Nibdew id-dibattitu mar-rapporter l-Onorevoli Briano l-abbozza opinjoni, jekk joġbok. Grazzi, President. Il-proposta tal-Komissjoni għandulan e, illi tħares sinni miżuri ta' ġestjoni u konservazzjoni u kontrol ta' sajt ta' ċertu speċi tal-ħut migratorji. E, kif ġew adattati mal-Komitat Internazzjonali ICAT fejn l-Unjoni Ewropea hija parti kontraenti mill-1997. Eh, Aħna minna eh, għanna rekomendazzjoniet li ġew nimrisqa eh, fl-2008 bil-lan il-li nistrottaw il-rizorsi bioloġiċi marini u anki il-bimot li kunu konformi mal-obligi eh, ta' sajt. Mena nizita ta' din il-proposta mux ċar li ma' rakkomandazzjonijiet E, suppost għandhom jiġu adattati skont il-komitat u forsi eh, tan min jiċċarhom. Il-proposta tqis li jkun hemm ċertu protezzjoni għal xi speċi marittimi par pereżempju id-dom tropikali, industrijali, abjet tal-Atlantiku biex ispat il-marling u speċi oħrajn partikolarment vulnerabbli il-klip il-bahar, il-osafar eh, tal-bahar, u anki l-kiren tal-bahar. Eh, aħna kena u koll il-stok tal-2012 illi rajna sa minħabba li kena il-kotas fuqom issa għetir pilja. Aħna jiena, propriament, eh, rrit nifoka fuq il-kontrolli, il-regoli ta' kontrolli komuni dak li huwa żbarkar tal min ikollu bandira f'pajjiżi terzi u hawnhekk qed nestendu l-ambit b'applikazzjoni tar-regolament attwali biex nevitaw sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni fid-daw ta' vaċini maqsumin, pal pereżempju fil-każ importanti tal-Baħar tal-Mediterran. Il-proposta wkoll tipprevedini li ndaħlu programmi illi eh, l-komitanti fej huwa importanti ħafna ta' osservazzjoni xjentifika ta' responsabilta' wkoll fin-naħa tal-istati membri illi għandhom lan biex jagħmlu monitoraġġ permezz ta' osservaturi oħrajn kwalifikati kwota minima tal-sajt biex inkustaw intejbu l-arfin xjentifiku u nigarantixxu s-sostenibilità tal-attività tal-ġejjini tas-sajt dak li huma spezzjonijiet tal-bastimenti tal-Unjoni għal dak li huma l-infrazzjonijiet eh, għax fejn għandek il-sajt illegali, allura importanti li ħafna biex niġildu, proposta tirreferi regolament 2005-2008 eh, li stabilixxi reġim komunitarju biex iwaqqaf u jiskoraġixxi u naħu il sajt illegali mhux dikjeratu u mhux regolamentat. Għaldaqsant, minħabba illi din il-proposta tal-Kommissjoni hija diġà dak illi ICAT iddeċidi diġà għandu ehm, saħħa ambientali kbira u jiena però ma naħsibx li ehm, min eh, tipprova biex bidliet kbar tekst. U naraw l-elementi sa naraw li ħajres u l emendi bat naraw kif hemm l-qoddim. E, aħna jina dejjem nibqa' disponibbli bisiri minn proposti wkoll ċertu emendi għad eh, tkabbir protezzjoni ta' dawn l-ispeċi iktar vulnerabbli. Li bosta drabi ma' vittmi ta' bit eh, sekondarju u dan eh, huwa marbut ma' ċertu pressi ta' sajt u allura tiġi wkoll proposti ċertu emendi biex nerġaw nġibu f'postom il-regoli skont ir-regoli interstituzzjonali jekk kif hemm fil-ġettiva tal-2013. L-Onorevoli Gardini issa. Iva, grazzi. Eżis kollegi, jiena ser nerġa' naqra il- l-interventa Onorevoli Patricello li jgħat fit-triqtu imma ħajkun hawnhekk fostna dat. Qed nitkellem biex nirringrazzja lil rapporter Briano u għall-Kumitat li xogħol sar fil-Kumitat għaliex dawn li għal-huma u għal-flinja ma dak li kienet il-proposta nisjali tal-Komissjoni biex nerġaw eh, morru fuq dak li għalet il-Sinjor Briano fil-parti tal-premessi minkejja li nisqu fuq l-apprezzament għat-tekst sviluppat hija l-intenzjoni ta' kollega Patricello li proponi skont l-emendi eh, li qed jipprova jippreżenta ċerti suġġerimenti ta' modifika għall-emendi 3 u erba' illi għandhom x'jaqsmu mal akkaljenza ta' dan il- minn deħati vinkolanti u ta' komitat tal-konservazzjoni ta' ton tal-Atlantiku. Għajdak li ma l-artiklu 4, l-onorabili Patricello jasab li huwa importanti li aħna jkollna modifiki għal emenda numru 8 u għad disa bil nżaw definizjonijiet li ġew kuma konsolidati fil-qasam u li huma tant operati minn faw u anki il-ġinus maquda. Għadha kull huma regolamenti u għalhekk jippreżenta emendi li jimxu f'din it-triq. Brabta mal-artikli l-oħra li huma emendati meta ħares mod partikolari modifiki żgħar ta' natura lingwistika mhux qed xie xi problemi kbar, iżda jrid illi eh, som ċertu argumenti illi jistgħu eh, jitqajmu mill-grupp u jkunu jrid jirabedixxi. Aldro Patricello jilqa favur il-tekst illi mhix fi triq tajba u huwa ċert illi grazzi għad dibattitu tal-lum u s-suġġerimenti li tiġu proposti biex jiġu implementati li aħna fil kilma u kollegi se jipprova jdaħħal Parlamenti sada e, jista' jwassal għal tmim ta' negozjati opinjoni li hija e, maqsuma minn kulħadd li hija ambizzjuża bla dubju ta' xejn sabiex nagħtu spunti utli għal komitat tas-sajt. Grazzi. Grazzi, Renata Briano. Um, grazzi ta' xol jep li għamid. Proset. Dan u rapport jep ferm, nistaw napoġġaw. Mm, u dan u għaffariet li ħna rridu n-nis u fuqa maħna l-ewel punti għaj u l-ewel artiklu 17 fil-regolament bażiku ta' sajt komuni illi jista' jkun xieraq ħafna f'dan il-każ u jirt nressa elementi l-inkluż biex ninkluduhom il-kollega Tara Sudamato ma irrit jgħamil eh, irrit eh, id-dal u kol jinkludijom fil-kommenti għandhom xieqsmu ma l-irkapti tas sajt b'impatt ambientali mnaqqas u d dinja xaħġaħna naqblu bisħieħ. Kienet emenda ħadra tal-ħodor fil-rapport tal-baziku, tal-regolament baziku li wasal l-artiklu 17. Vieħan ta' sew kontenti li dawn il-prinċipi meċin fi triq tajba edin jikzbu iktar appoġġ madwar l-Unjoni Ewropea sempliċement xaqt insemmi wkoll xi kummenti fil-qosor, xi artikli fil-qosor fejn nħossu li sinjor Briono biex xogħol tajba ferm, pereżempju minn darba taċ fuq artiklu 30 jisemmi referenza fuq il-proibizzjoni fuq il-pinen tal-klip il-baħar tajb ħafna mbagħad 16, eh, emenda 16 eh, kien hemm kumment fuq il-vulnerabilitajiet tal-fkiren illi qegħdin bejtu, tajba ħafna di wkoll u kol il-proposta tal-Kummissjoni qed tipprova eh, eh, saħħaħ il-miżuri ta' ICAT ta' kontroll. Jiġifieri mistoqsija hija di għalfej was domna sissa biex naġġornaw dan ir-regolament li aħna konna ftemna fuqu eh, minn entità li legalment vinkolanti l-Unjoni Ewropea din l-entità internazzjonali għalfej dan da daqshekk ġejjin biha. Din hija mistoqsija tiegħi lill-Kummissjoni, allura nistgħu jgħid nistgħu Grazzi.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 Għalix dan huwa mm, qed jorbot mal-preservazzjoni tal-obligi fil-preservazzjoni ta' stokkijiet ambientali biex iħares l-ambjent, il-soċjetà u anki l-ekonomija. Irrid infakkar il l-politika komuni tas sajt li għandna mnaqqax fil-qafas ta' kompetenza esklusiva tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ġestita biex aħna niksbu l-annijiet ta' nabar mal-Stati membri oħrajn involuti. voluti Minar ma naqat n unsemmi eh, l-istat mux favorevoli, jiena nishtajt illi eh, Kien hemm per esempio Greenland illi ħareġ illi issa eh, però ħarġ mill-konvenzjoni Eh, mu marridux illi jkun hemm ċertu pajjiżi illi jagħmlu issa l-istess ħaġa. Aħna rridu nsemmu fl-emendi tagħna li fil-Komitat tal-istess isebi organizzazzjoni intergvermentali u din id i hija rekomendazzjonijiet huma segwiti permezz ta' negozjati ta' ftejjim obbligatorji mal-firmatarji tal-konvenzjoni u għalhekk l-applikazzjoni tal-miżuri tal-ġestjoni ta' stokkijiet ġejjin mill-fidejn l-autoritajiet tal-istat. Dan huwa biss eh, minħabba li hemm is-superjetà tal-liġi tal-Unjoni Ewropea fuq dik tal-Istati Membri, illi l-Istati Membri eh, li regoli għandhom jiġu trasposti fil-liġi tal-Unjoni Ewropea. Minħabba l-atti ta' delegati, aħna irridu li l-Parlament u l-Konsil jaċċerta illi E, aħna nifokaw fuq elementi mhux essenzjali tal-att li aħna qegħdin nitkellmu dwarhom. Aħna lura rridu niverifikaw il-kriterju mod regolari skont iżviluppi eh, rapidi għal dak li huma l-isfidi tal-preservazzjoni tal-ton u għal dak li huwa l-uniformità tal-eżekuzzjoni u tal-implementazzjoni tal-regolamentazzjoni il-Parlament irrid jikkontrolla mod stret l-atti ta' implementazzjoni tal-Kummissjoni. Punt importanti ieħor ta' amministrattiv ir-rapport illi l-istati għandhom l-obbligu illi kull sena jagħmlu rapport huwa hija xi ħaġa ta' responsabilità wisq eh, kbira għaliex inti toqgħod tissemmi tip ta' eh, klip il-baħar eh, u l-bastiment differenti, is-selettività tal-speċi eh, żgħażagħ tal-ħut, ta' min għandu il responsabilta ta' spezzjoni ta' kontroll għal dak li huwa l-proibizzjoni tal abda u żamma jew trasport ta' ċertu speċi fil-Mediterran u anki stabilimenti ta' programmi nazzjonali ta' programmi ta' osservaturi nazjonali kollha għandhom importanza kbira. Aħna mxertu pajjiżi li huma kontributuri netti għall-Unjoni Ewropea għax għandek pereżempju għandek id-Damarka, l-Renju Unit, l-Iżvezja u l-Ollanda e, e, li jdu segwhom naħseb li allura hemm essenzi l-Unjoni Ewropea jagħti appoġġ e, finanzjarju li dawn il-pajjiżi involuti biex iwettqu l-operazzjonijiet amministrattivi tant diffiċli u wibsin. Allura biex ikun hemm ditwettiq tal-obligi ta' tagħhom eh, tifis qasam tas-sajt. Biex nagħlaq fuq aspett iktar konkret marbut ma' sajt nilqa il-fatt ir-rapport qed isemmi suġġetti tekniċi. Inderġa rridu nispjegaw però fi definizzjoni tal-mekkaniżmi u tal-rkaptu aħna rridu li nkunu nistgħu nifokaw fuq il- il-font jista' jvarja skont il-modelli illi potenzjalment jista' jkollu konsegwenzi pittos gbar fuq l-ekosistemi tal bahar eh, Grazzi. Thank you very much for such a consistent uh, position. Now I'm turning to the Commission. Grazzi għal-Kommissjoni, al kommenti Grazzi. Grazzi għal dik li għal komplessità tal-fajl aħna kontenti ħafna bil-proċess ta' konsultazzjoni bil-leġislaturi għax dan sissa sar eh, mod spirtu ta' kompromess u kooperazzjoni. U għana poġġaw rapporter għal rapport li twassal l-inna ħassu li kollu dak li kien fiħu kostruttiv għanna xie kummenti biex xinamlu jekk ti permetu li għandi xie punti u koll speċifiċi fuq xieħut mill-emendi. U dan huwa fajl kien fajl diffiċli ħafna għalina anke kol-leġislaturi minħabba il trispożizzjoni ta' rekomandazzjonijiet illi ġew adattati mill-2008. Xut minnhom diġà ġew parzialment implementati, iżda ħafna mir-regoli ta' kontrolli li konna qed insemmu diġà ġew stabiliti bi permezz il-regolament ta' kontroll u anki il-regolament eh, tal-IUU. Ehm, allura dak li dak li kien qed jiggwedana kienu żewġ prinċipi li jiena xtaqt insemmi. U anki ehm, illi aħna jkonna dawn il miżuri ta' ICAT stretti li konna nitkellmu dwarhom u barra minn hekk ehm, ukoll konsiderazzjoni sħiħa tal-suċċess leġislattiv u allura aħna m'għandniex kontradizzjoni l-qasma l-akki. Meta aħna nintroduċu eh, l-opinjoni, bosta opinjoni, il-rapportor kritikat il-fatt li ma kienix għasek faċli li naraw eżattament x'kienet ħad il-rekomendazzjoni x'tib ta' trasposizzjoni konna ħan nagħmlu. Nixtieq infakkar eh, li hemm tabella ta' korrelazzjoni li ġiet mresqa l-Parlament illi għati referenza sħiħa u jina nittaba illi dan ġi disponibli sar disponibli u koll li din dan il-komitat nasab u koll dan kien ġi kien sar disponibli u komitat u jekk le u għal disponibli nsobba għaraf tistaw kollu maċċessa li għax eh, tajab illi kollkom linji gwida xtarawx qed isir kif qed isir u għaliex. Imbagħad kemm tej fuq l-emendi li tiġu proposti kif edna ħafna minnhom aħna ma kenniex eh, problemi bihom, iżda jekk aħna dawn qasmuhom żewġ gruppi hemm dawk li huma fil-fatt li għandhom ċandhom ċertu tħassib għal dak li għandha xaqsa minn natura legali aħna għandna ċertu eżempji, per eżempju minn dan numru 3 għal dak li xaqsam premessa numru 9a illi hija premessa ġdida mhux qed insibuha mhux marina mhijiex ċara u hija possibilment tista' taħwit għaliex jekk qed nitkellmu dwar ċertu miżuri jiġu implementati wkoll minn awtorità ta' stat membru ieħor jekk dik l-emenda titinżamm mela eh, tant irridu nerġgħu tu għatajn biex dan isir iktar ċara li aħna nħossu illi hemm ċertu ambigwitajiet hemmhekk. It-tieni net l-emenda numru 3 premessa numru 10 aħna nħossu li l-ambitu tal-atti delegati diġà huma nfisra fil-artikli kollha differenti u dan m'għandux bizzizom l-annessi. U aħna rridu modifikaw il-premessa U anke eh, rridu naħuwam eh, naħuwam il-annessi u kol dik il-parti partikolari. Imbata dak kien xaqsam artiklu 14, artiklu 30 paragrafu 3. Il-referenza eh, orizzontali għal regolament tal-2003 huwa lina għal xejn superflu u għal dak li huma l-emendi wkoll 21, 22, 23 f'artiklu 72, 73 dawn għandhom xieqsmu l-proċedura l-emendi u biex ikonna ċertu użu ta' delegazzjoni, eżerċizzju ta' delegazzjoni, aħna għadni konsultaw ma' serviti legali fuq il-kwistjoni u għallina il-prinċipju l-iktar li għudana li sa' kem dan huwa kompletament konsistenti mal-ftejmet ta' servizzi interstazzjonali mux problema għalina, iżda rridu niverifikaw għadi. Imbat fil-qosor, fil-proposti tekniċi, għal darboħra unek għanna xie emendi, illi jġibu maħħom xertu bigu ta' xux għadin nfissru għam sew. Per eżempju, ħanajdilkom edenda numru 11, artiklu 9, paragrafu 2, l-introduzzjoni tal-kelma environmental, eh, fejn għandek il-target u non-target species għax eh, dan ma sabuħx fit-tekst ta' ICAT u għallur mistoqsija hija eżattament xirdu nżidu bija, xirdu nżidu hawnhekk li l-lin mill-obbligi ta' ICAT. Allura nasab li kuntu jappili li din. Barra minn hekk f'emenda numru 12 Hemm referenza għal iktar speċi vulnerabbli li per l-istess punt mhix eh, meħuda mill-lajka ta' hawnhekk din. Allura mingħajr definizzjoni maħniex ċarix qed inżidu bħala valut miżjud. Um, u anki fermenda 16 issa għad nitkellmu hawnhekk dwar il-kliem avoiding fishing practices impacting sea turtles during the Eggling period. Eggling period. U uh, dan ma sibuħx fl-life, fil ta' ICAT, ġibiri, sa' kemmu għandu xie specifika għazat ta' meċ mizuri ser mela jista' jkun li ħawat ħawad aktar. Eh, allura f'partijek aħna nappoġġaw bisħieħ dan punt u allura aħna disponibli kemm il-rapporti jekk il-membri li kieku jridu żidu ċertu kwistjonijiet. Grazzi. Thank you. I'm sure all these details can be Grazzi nasab dawn id-detalji kollha żgur ikun nistgħu niddiskutuhom separatament reporter. Signor Briano. Malaj malaj kieġbok biex għala għed il-battitu. Iva, grazzi, jina grazzi għalli shadows kolla suġġerimenti taħħa. Għal-doħra, boħra najdilkom Iva, ħna l-lesti bisieħ ġala darba jaslu l-elementi laħnu fl-imkien biex nipruvaw nsiru kompromess. Jiena ningrazzja u koll il-kommissjoni, għalli xawnek, ħna l-lesti minn qalbna, illi niċċaraw eh, forsi għon kienu diffikaw ċertu aspetti li għat ħallu marġni għal-ambigwita. Nawgrakom eh, ħidma tajba u narrawkom mbagħad meta nerġgħu niltaqgħu biex nippruvaw nilħu tekst konġut mal-kollegi biex niċċaraw ukoll mal-Kummissjoni daw l-aspetti kollha li għadhom imċajprin. Grazzi. Thank you. Deadline for amendments Mela, l-ewwel ta' Marzu fl-ofsinhar dik hija l-iskadenza ngħaddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li huwa il-fajl tal-sim tal-isforzi naddu għal rapporter is-Sur Kabrandi. Grazzi, jasib li kanna pontiħor, imma ma jimportax. Le, jina biddil tanti ma konċaw fil-bidu, biddil til l-agenda fil-bidu. Iva, iva, mish problema, naħna <laughs> flessibli. Iva, nixtieq nirringrazzja, nibda nir ringrazzja l-kollegi kollha tiegħi għall-emendi li saru. Ta' sewħad għos naqrom, għarru eh, mill l estrem għaxalluk estrem, eh, bidlu għanki għemmin bidda, per il-ġurnata tal- totluq ta' bidu, min prova dajef, min prova jew u jgħamil iktar qawwi il-elementi li għandi fi tekst, min ġis jagħmel leġizazzjoni inqas flessibli, oħrajn rridu jgħamlu aktar flessibli, iktar minn anki jirġa tal-kommissjoni. Ġiviri, <laughs> ġeneralment kolli ngħid illi tassew għanna marġni ħafna iktar wisa mill diġa kellna biex nimirħu u ħallura ħatkun sfida kbira lija biex nippruvaw insib eh, lok komuni illi kollu maġġoranza f'din il-kamra għaliex din hija xi ħaġa li jiena wis nibsa illi tnissugraw illi nispiċċaw bla maġġoranza għal waħda mill-direzzjonijiet illi jiena smajt fl-emendi Aħna diġa diskutejna dan l-abbozz id-darba li għaddit. Jista' nixtieq nisaq ċertu elementi illi konna semmejna wkoll eh, b'rigward ħafna mill-elementi. L-ewwel qed għandek il mirit fuq żmien twil. Jiena rajt li kien hemm ħafna appoġġ għal introduzzjoni minn naħa jew l-oħra minn l-oħra għal dawn il mirit fuq żmien twil allura jien għandi kull fiduċa illi aħna lesti u li dan impoġuhom fil-tekst leġislattiv, bosta tekst leġislattiv fit mim il-proċess. li namlu rapportaċu il-konformità, il-compliance, dan kien importanti ħafna pala element kien hemm diġà qed jitlob fl-ewwel rapporti inki qabel il-fażi eh, li jmiss li kienet ħatibda, oħrajn kienu qed jappoġġaw il-kummissjoni u oħrajn semmew li jkun hemm aġġornamenti ta' kull tliet snin flok kull ħames snin. Il-flessibiltajiet hawnhekk eh, ovvjament din hija l-obdew l-għaliex aħna maħniex ser immissu il-miri għall-istati membri jider illi jem eh, ħafna poċ dan ir-rigward. Allura flessibilitajiet ser ikunu l-ikbar punta fejħan ġildu eh, kienu parti ħafna mid diskussjonijiet li kienna sissa kienu l-adma jibsa li għanna ma l-istati membri għalix dawn ukoll se jiffukaw l-iktar fuq il-flessibilitajiet Allura, Innan sa jservi bħala punt importanti ħafna dak li għallu l cf u l-krediti tal-ETS xu għut minnom ħajnaħu kompletament mill-krediti u għahrajn imlom ħafna iktar għawijin u stretti. ħanna ra wahda. Sinru xejna sa paħirna għafaw għalissa. Għalija l-iktar punt importanti huwa illi aħna nibqaw fil-parametri tal ftejn ta' Pariġi, ovvijament dan ifisser illi aħna rridu nħarsu bir-reqa lejn alternativi kollha differenti illi għandna qudiemna. Eh, grazzi għall emendi illi diġà tresqu lilna. Jekk bidlu pereżempju l-punt ta' bidu, id-data tal-bidu, Eh, jista jisogra li biddel il-miri tal-ftejn ta' Pariġi. Għax jek mussan naraw se nagħmlu fuq dan il-surplus il-qawwi li qed jimbena u qed jikber kull ma jmur, mela se jkun li musta nilħu il-miri tal-2030 dak li huwa s-setturi fejn il sin tal-isforzi. Jiġifieri dan huwa punti tonżumu qudem għajnejna u dafu dan rridu nafsu meta aħna eh, nkunu qegħdin n-diskutu shadows jiena qed sinħarż bil reqqa bil-ħerqa lejn eh, dan jiena rajti li kien ħafna mendi pereżempju mill-membri Taljani. Jiena naf u nara mill-Kummissjoni u anki mill-Italja Il-liva, hemm problema, hemm problema mal-Italja, U jiena bil-qalb kollha lest illi naħdem fl-imkien magħhom biex nippruvaw naraw kif ħansalvu għadi. Iżda u hemm pajjiżi oħrajn. U fl-aħħar mill-aħħar hija logħba illi biex tittiprofa tkomoda l t-kontent l kuħat ma musta jkun possibbli. Allura naseb ħani qafawa lissa imbagħad eh, nerġa' nikkommenta wara l-ismaj dak li kellhom xiedu il-kollegi. Grazzi. Thank you. Now I give the floor to the chef. Grazzi, sana għaddi l-kelma li xedu rapporters. Nitlobkom illi kemm jista' jkun iżommu mal-ħin. Jena jidu żommu ma' żewġ minuti. Signora Ajuso. Iva, nasab illi b'mod ġenerali nista' naqbel ma' ħafna minn dak li ntqal, partikolarment fuq il-fat li l-sim tal-pis manniex eh, immissuħ. Naf li fl-Italja problema, problema marbuta ma' l-prodott gross domestiku eh, li mandux eh, kompli jidbaxa naħseb illi hawnhekk hemm ħafna mendi, però xorta waħda nistgħu nilħu ftehim. Nafu eh, li inti fejn inti per eżempju eh, ma tikkontribwixxi għal tnaqqis inti tista' tbatti fis ta' wara, ġifieri ndaħlu mekanizmu ta' flessibilità li permetti eh, lill-istati membri li jagħmlu dan. U Pero rritu kunem hemm inċentivi, rridu nħeġġu lil dawk l-istati membri jekk iridu jaġixxu mill-aktar fis possibbli u ma ħajkollhom biżejjed inċentivi biex għom jagħmlu dan. jena wkoll favur illi eh, għarraġunijiet ta' spejjes eh, jkoplu eh, insaxħu l mekanizmi li għana li konna sistema ta' checks and balances kif qabel naħseb l-importanti li rridu nisħu b'mod ġenerali fuq il-flessibilità jista' jkun hemm ċertu diskrepanzi fuq il-figuri. Uh, ġifiri fuq il mot eh, kif għet jgħod eh, is-superfiċi tal-setturi tal- eh, ehm, tal-firxiet, ta' foresta, u forsi ehm, rridu naraw naqra kif dawn ħan inkludu għom, jekkux dawn, jekkux ħan inkludu għom jew le fil-kalkoli sal-2025 naħseb illi għonek nishtiq u koll nsemmi xie MND, ġviri jiġifieri, per eżempju zamma tal-naqis ehm, tal-konsum tal-ikel. Vera, forsi għonek mux daqsek floku li nitkelmu dwar ċertu prodotti mill-bidja, nasab li ċertu emendi fil-fat hawnhekk ehm, forsi ma tantx huma flokhom fuq eh, ċertu għanijiet eh, li għandna li mill-2030 naħseb għonek eh, eh, timorru wis il-lin fuq la delegati għam numru ta' emendi u koll il-parlament dejjem jiprofa ibiddel dan fatti delegati. Pero fl-axar mill-axar dawn l-atti ta' implementazzjoni jistaw jaffetwaw ċertu eh, stat membru eh, li sta mbaħt resa emendija, eh, ħanala, ħanala, signora President, hemm ħafna emendija u nixtieq li ħna l estile naħdmu massur, massur Gerbrandi konfident ħafna, nixtieq ngħid u għajja nżommu f'moħħna wkoll. Illi dan huwa marbut ħafna ma' proposta oħra illi qed niddiskutu. Grazzi. Issa, Sinjura Dalli. Thank you, Chair. Um, and... Grazzi, Signora President, Ha nati daqatajn mal ta' l-emendi tana mis-Soċjalisti Demokratiċi u għala dan da l-emendi. Pero nixtieq nibda l-ewwel bil-insemmi prinċipju ġenerali li nemnu fih li lex napoġġew bisħiħ eh, l-approċ ta' rapporter li ikolna viżjoni twila li ġdan jagħti iktar eh, prevedibilità kemm li l-istati membri kif ukoll l-investituri eh, privati eh, eh, ħajkun hemm iktar investiment fl-infrastruttura fil-proċess industrijali fis-settur enerġetiku nista' nibqa' sejra Nibda l-ewwel b'emenda partikolari li tindirizza l-għanija ġenerali regolament dak li qed niproponu huwa konform ma dak li teressa ir-rapporter, ġifiri li konna traġettorji li ikunu mirati illi waslu għal tnaqqis bejn 80 u 95% tal-2050. Nasab li dan iwassal biex nilħu dak il-binna fuq u f'Pariġi fuq il-modifika tal- data ta' bidu jista' jkollna decreasing linear trajectory eh, meta mqabla ma' livelli li għanna naseb eh, illi dan jirrifletti iktar eh, is-sitwazzjoni li għanna fil-waqt illi l-budgets tal-karbonju illi forsi huma mm, sproporzjonati neliminawa. Nishtiq u kol nsemmi puntiħor nishtiq nelabora aktar fuq moħrajn um eh, fuq l-azzjoni settoriali. proposta kommissjoni kif inhi għandanijiet ta' missjonijiet eh, għal-2030 fuq stati membri pero dawn huma mira ġenerali li ma jikkonsidrawx miri partikolari għas setturi. Peress li hawnhekk qed nitkellmu dwar setturi ewlenin, trasport, agrikoltura, il-kostruzzjoni, l-iskart, irridu niżguraw li kull settur jikkontribwixxi biex eh, ikonna tnaqis tal-iskart. Iktar u iktar eventualment meta għandu trasposizjoni fil-politika nazzjonali eh, fejn għanna konformità li qed nitolbu kif ukoll investimenti li jridu jsiru f'dawn is-setturi allura naħseb li miri, minimi huma muftieħ biex ikkunu nistgħu nil l li qed nistipulaw f'din id-direttiva fuq eh, il-verifika ta' konformita eh, fil-proposta tal-Kommissjoni dawn isiru kull ħames snin u jkun hemm penali eh, fil-każ ta' konformità bejn l-2027-2032 aħna fil-fema tagħna naħseb li l-konformità hija xi ħaġa tisa importanti u li rridu nsaħħu iktar biex niżguraw li l-anijiet li fissajna nerħqhom. U rridu niżguraw li dan isir kull sena fuq review nixtiequ ngħidu li suġġerament tagħna kull tliet snin u fejn ikun meħtieġ dan eh, nemżuħ eh, ma' revizjoni eh, politika ma' nasibx li l-fat li kunem review kull t snin eh, hija xi ħaġa ta' spis, anzi da permettilna biex nindirizzaw ċertu punti fejn aħna forsi qed inkaxklu saħajna. Nixtieq nisħab unqala billi ngħid li huwa fl-interess kulħadd illi nilħu dawlanijiet u nħarsu bil-qoddim illi naħdmu flimkien ma' rapporter u x-shadows. Grazzi. Grazzi. Assessore Dorman. Grazzi, Signori. Din hija kwestjoni tassew importanti li qed nikkonsidraw nek qabel elezzjoni tal-2019 ġifieri kwistjonijiet ta' kwoti għall-industrija. Din waslet għal iktar u iktar interess minnħata l-estampa, pero hemm ċertu setturi li kienu eh, silenzjużi fuq dar il-punt. Nixtieq ngħid li din kustjoni pjuttost teknika. Jekk eh, il-sim tal-pis eh, nikonsidrawx kif nikonsidrawx per pereżempju fil-ftehim ta' Parigi li naraw ġifieri li dak li għandna kun jista' jiġi applikat, ikun utli fil-ħata kuljum Interessanti li naraw naqra kif il-ftejm ta' Pariġi jimpata per eżempju fuq il-produzzjoni tal-ikel artiklu 2 jitkellem fuq it-tibdil klimatiku mingħajr ma nafetwa il-produzzjoni tal-ikel nasib hemm obbligi morali li aħna għandna fl-implementazzjoni tal ftim ta' Pariġi, però dan jeħtieġ li jkun flessibilità biex il-produzzjoni tal-ikel ma tkunx limitata f'numru ta' stati membri li jiex dak li għanna f'dak il-settur ta' petizjoni tal kien ma' mal ftim ta' Pariġi fid-Danimarka. Fid-Danimarka t-provaw noħol u ehm, attitudni favur il-klima, sa jekk nipprovaw nitfaw pressjoni żejda fuq pajjiżi bħal nasib eh, naħseb illi jista' jkollha l-effett kontrarju, għalhekk importanti li jkollna flessibilità minn 100 għal 200 għal dawk il-pajizi eh, li jridu jiġu inċentivati jekk eh, irsistew ħafna u diġa ħadmu ħafna għatnaqis għad diosidu tal-karbonju kella eh, missjonijiet oħra, jridu naraw li il-pis jenqasam mod ġenwin, dan ma kienx dejjem il-każ meta nitkellmu dwar il-ħarsin tal-ambjent. Jekk naqblu fuq dan il-ftejm kif bilna fuq il-ftejm ta' l-ura allura kulħadd irid jagħti semu. Grazzi, issa issur ekawt. Iva, skużawni, jaxsebt li senjura koneċna ma kieneċ dawnek. Mela, senjura koneċna il-kelma li l ewwel Grazzi, senjura president, fil-qasir. <laughs> Ma tlet emenda, mela. Zgur illi fil-grupp ta' Shadow Rapporters dawn ħajkunu indirizzati, pero sempliciment, xtaqt li semmi xulum il-prioritajiet tagħna mhux biss l-implementazzjoni ta' ftit ta' Pariġi, pero wkoll kif norbtu it-tekst kollha li qed jiġu adottati hawnhekk. Naħseb li hawnhekk m'għandniex dokument eh, per se, pero għandna xi ħaġa li hija marbuta ma' dak illi aħna adottajna xahar li għad regolament eh, ITS tal-Unjoni Ewropea u qed nara li rapporter hawnhekk ukoll jixtieq jorbot eh, dawn mm, eh, il-miżuri kollha. Ma nistgħux ngħidu li għandna punt wieħed eh, u kompletament ninjoraw dak li għanna fil-punti l-oħra, pero dak li nixtieq ngħid għannom tal-grupp tiegħi u li minkejja li l-kollegi kollha qablu li kollox irid isir ikun ġust, pero ġew mitlub eċċezzjonijiet, u nasib li dan eh, mhux possibbli, mhux biżejjed li naġbor kulħadd. Jekk eh, nibdew nal għajnejna nagħmlu eċċezzjoni l-hawn l hemm nasib ħa nispiċċaw xi ħaġa li ma tantx hija ġusta fl-aħħar mill-aħħar. Rajna dan ukoll meta kien hemm l-adozzjoni tal-ITS fejn eh, meta tajna lokal eċezzjoni għal stat membru riskjajna illi ikunu ta' dannu għas-sebat minja l-oħra. Ġifiri naħseb li rridu kunu ġusti, rridu l u kemm jista' jkun konsens. Billi ma natux eh, trattament preferenzjali lil dak jew lil ieħor. Rridu li kulħadd jifhem illi hawnhekk għandna sistema taqsim tal-pis eh, indaqsar kulħadd eh, jien nittamaw li nżommu mal-ftejn ta' Pariġu li fi żmien tliet ikun opinjoni illi tagħtina pożizzjoni b'saħħitna b'saħħitha eh, fil-plenarja bħala parlament is-sora kaut Iva naħseb li deġa ringrazzjana rapporter l-aħħar darba, allura Issa wasal il-waqt biex nħarsa l-emendi li jena u d-diemna u għacħar fl-ma direzzjoni mxin it-tahdidiet nishtiq nisħa illi fl-imkien ma l-proposta tal-ETS għawnek għana razzjoni fuq il-klima tal-Unjoni wara l-ftejm ta' Pariġi. Naħseb li ġematajn ilu fil-plenarja fallejna fuq li tijas nittamaw illi jissa mux fallu għal darbohra l li kella Nafu, nafu eh, kem kien taqsim il qad dak li rajna fil-vot fuq eh, il-frame ta' Pariġi, ġveri eh, ma nistax nifhem kif meta mbagħad niġu għal-fatti meta rridu naġixxu ma nagħmlu xejn. Qed nitilfu l-kredibilità tagħna. In-nies li qed jgħidu mm, iva, l-Unjoni Ewropea twissir il kulħadd imbagħad meta tiġi biex taġixxi if l ewropa ma taġixxix. Ġifieri ejja ejja naraw naraw naqra għal 50 snin il-ġejjin l-ispiża hija mistennija li tkun 10 eh, euro, pero jiena żgur tama jiġi xiġi ewa li ma jkunniex falliment klimatiku ieħor u li l-Parlament jerfa eh, jirfa responsabilta. Meta nħares naqra l element nixtieq ngħid li aħna tassew napoġġjaw il-puntatlu punt eh, u tassew nemmen li għandna xi ħaġa differenza. Uħut mill-elementi inħossu qed iżidu n-numru ta' missjonijiet, eh, per eżempju, eh, belf eh, megaton ta' disodora karboni, ġifiri għawna għat netkelmu dwar emendi li verament jamlu differenza. Għanni l semmejda din ċifra ġifiri l-emmen li jena nara naraw kol rajta poċ maġoranza li qed tinbena għal dan il-punt ta' tluq fuq il- perspettiva fuq tul ta' żmien, punt diffiċli però bil-mod il-mod qed naslu eh, fuq il-Lulusija, fuq l-ITS, eh, naħseb li hemm qasijiet eh, hemm ċifri li rridu nindirizzaw, l huma ċifri li jagħmlu differenza. Jekk ħan u dawn id-diskrepanzi dan ifisser illi qed insarfu ferm inqas il-wedit tagħna meta mqabbel ma dak illi ġi maqbul f'Pariġi. Dan huwa mod effettiv kif aħna nistgħu innaqsu eh, l-emissjonijiet. Eh, ġifieri ejja, nkunu mm, kuntent hawnhekk, mhux nikkuntentaw rieħna b'dak illi hemm biss. Is-Senjur Revi. Dunkwe, eh, grazzi Anke fl-opinjoni tiegħi dan huwa affar li tiġi konsidrat fid-dawl ta' dispożizzjonijiet oħra li jirrigwardaw il-tibdil fil-klima, anke bħal bidla fl-ITS u anke l-attivitajiet agrikoli u fil-foresti. Għadna ma nafux kif ser eh, jiġi konkluż l-UCF, iżda nafu tal-inqas li għaddej il-bidliet fid-direttiva ETS Il-proposta hekk kif ħarġet mill-plenarja fl-opinjoni tagħna hija imbeda wis minn dak li għandu jkun approċċ serju u koerenti biex niġġildu il-bidla fil-klima. Min għadu jaħseb li din il-politika tal-klima, din il pożizzjoni tista tiġi meqjusa bħala l-aħjar mod biex nibdlu il- natakkaw u naffaċċaw bidlit fil-klima u qed jikdeb. Mhux qed jissemma il riskju involut biex nilħu dawk involuti il-rati involuti u mhux qed jissemmaw ukoll l-adekwatezz li hemm in-naqasijiet li hemm fil-proposta li għanna biex nilħu l-anijiet tal-2050, għasab wara iktar bot minnek. Aħna inħossu li dan il-periklu se jiġi miżjut wara li kunem dialogu mal-Kunsill. Jista' ikun hemm politiċi oħra li għandhom jiġu implement politiki oħra li għandhom jiġu implementati qed dejjem jinstema' twissija fuq il-bidliet klimatiċi li qegħdin dejjem jiżdiedu u aħna dejjem għalhekk ridu komplu nenfasizzaw fuq din il-kwistjoni. Fid-dal ta' dawn kollu, għalhekk fuq dawn l-emendi aħna nħossu li m'għandniex nħallu lokal flessibilta kemm għal il-kredits ġejjin mill-UCF u anke dawk li għandhom xaqsmu mal-istati membri. L-aħħar ħaġa fuq l-Italja mawx kollegi Italjani biex jiddiskutu dan il-fajl Fl-opinjoni tiegħi fl-Italja hemm ħafna lokal tip dan is u għalek eh, il-kalima jqatal għal-mikrofon. Now I have Madam uh, Shrier Purik. I will limit you at one minute. I'm sorry. Minuta. Ik jaġbok eh, Sinur Shrier Purik. Grazie, Sinur Presidente. Jena nishtiq li ringrazzja il-rapporter Sur Brandi. Pero sfortunatament id-diossidu tal-karbonju u l-emissjonijiet meta jifsidu tal-karbonju ma naħsibx eh, li għażla li naqsu dawn il-livelli, rridu kol nifmu li rridu naqsmu l-pis. Ma għandu jkun hemm l-ebda riskju eh, għal lan ta' 30% dak li għandu xaqsam effiċenza ta' effiċenza enerġetika. U għalhekk jiena favur li jkun hemm iktar flessibilità anke pereżempju uh, fuq uh, irsizet uh, il jagħmlu użu effiċenti mill-enerġija. Paragrafu tlieta flimkien ma dak li qed tissuġġerixxi sinjura Shademizer naħseb li il-sim ta' pis għandu jkun ukoll kol livell ta' stati membri għandu jkunu bizziet flessibilita flessibilità naħseb li dan eh, mhux biss importanti għall istat membru, però sistema kollha kemm hija l-istati membri jridu jkun li jistgħu eh, jkollhom alternattivi differenti biex eh, il-pis jaqsmuh fuq bosta setturi. Din hija kwistjoni wkoll tal-ftejm klimatiku li ntlaħaq pero però wkoll il-ġejjieni ta' rsiet ta' temexxija mill-familji, irridu naħsbu fihom ukoll. Grazzi. Issa, s-sur minut. Grazzi l-sur eh, Lins fil-fat, nixtieq nirringrazzja l-sur Herbrandi fil-qasir. Nixtieq fil-qasir insemmi żewġ tliet punti nista' naqbel ma' dawk li tkellmu qabli li għanna bżon eh, il-flessibilità tal-inqas kif eh, ġiet suġġerita mill-Kummissjoni ġifieri li jkollna 280 miljun tonnellata li eh, niddiskutu l-foresti Mela li għana dan settur tal-forestrija illi huwa importanti fil-ULCF eh, għandna leġislazzjoni illi ħaj twassal għal-qafas eh, għal-forestrija ġifiru ma nista nara l-ebda raġuni għala il-forestrija ma nix ninkluduha bħala settur eh, f'dan il-mekanizmu ta' sim ta' peace. Importanti wkoll li konna time frame konsistenti għaż żewġ regolamenti l għaliex u ma tassew li bxurxin u għandhom jibqawek. Grazzi sannum tal-Kommissjoni, Isur Bergman. Jek joġbu. Ifa, grazzi. Grazzi u kolla għal dan id-dibattitu. Grazzi u kolla għall-emendi li huma tassew eh, interessanti fuq dan id-dossier jekk permettu li fuq ehm, l-anijiet, ehm, l-anijiet fuq tul ta' żmien il-long term targets naħseb eh, li eh, dan huma importanti eh, però jrid ikunu jrid tkun hemm evalwazzjoni illa li jiex jistaw jistaw jaffetwaw ehm, forsi jistaw jaffetwaw mod negativ jekk noqogħdu nifissaw ħafna affarijiet hawnhekk jekk noqdu nifissaw eh, miri għal-2050 minn issa dan jista' jaffettwa mod ħażin l-anijiet eh, u l ambizzjonijiet tagħna. Hemm ukoll reviews li huma maħsuba skont il-proposta tal kommissjoni fl-2024, però dan ukoll nistgħu nikkonsidraw iktar fid-dettall mar-rapporter fuq eh, il-miri settorjali u nazzjonali aħna ma tantx aħna favur illa li naħseb eh, li eh, l-istati l-istati membri eh, diġandhom sfida sfida kbira ġver rridu ntuhom flessibilità u nafu li s-setturi u l-importanza tagħhom ivarjaw ħafna mistat membru li ieħor, pero il-proposta li għamlet reċentament il-Kummissjoni, meta per eżempju l-Istati membri għamlu National Climate Plans eh, rridu naraw, rridu jaraw naqra kif dawn jikontribuxu biex jilħu l-anijiet eh, ġenerali eh, f'termini ta' tnaqqis ta' missjonijiet. Ma nasab li l-ewwel aħjar naraw naqra x'irridu nilħu mbagħad nitkellmu fil-flessibilità dan punt semmiħ ukoll is-Sol Gabrandi. Nixtieq ngħid ukoll li konna limiti ta' missjonijiet għal ċertu Bija massa, però diffiċa biex inpoġġu dan fil-prattika, kien hemm ukoll xi proposti brabtu ma' settur tal-avjazzjoni. Però naħseb eh, illi mingħajr dawn il-proposti li saru eh, it-tekst kif inhu diġà ikkopri eh, dan il-punt, anke fuq il-navigazzjoni, ma nix proposti oħra. Fuq id-data ta' bidu rajna li sur Garbrandi jrid jagħmilha iktar setta imma oħrajn li jgħidu rridu jkunu inqas stretti, ħana nipproponu illi nibdew illi nibdew bl-2017 naħseb illi ħajkun stret stret wis u għalhekk għalhekk aħna suġġerejna xaġġa differenti illi nibdew bl-2020 naħseb dan ħajħloq surpluses kbar u għallura jista tassew eh, u koll jeddet mbat eventualment eh, l-anijiet li jridu jintlaħqu għal-2030 fuq il-fat li kunem hemm services li tieħdu minn perjodu għal ieħor dan jista tassew jeddet l-integrità ambientali ta' din proposta. Aħna ħadna nota wkoll tal-idea li jkun hemm eh, irkantar ta' ta' tal-emissjonijiet kull sena dan jista' jsir, dan asħadna nota tiegħu fuq eh, il-100 miljun proposti naħseb li dawn kienu evalwati fl-istudju ta' impatt ma naħseb li dan jista' joħloq ċertu problemi fuq ir-rabta bejn l-emissjonijiet eh, bejn eh, l-ITS u non-ITS u barra minn hekk eh, huwa diffiċli biex infoġġu dan fil-prattika. Fuq il-flessibilità, fuq l-UCF, nina kustjoni kwistjoni kbira qed naraw eh, min jixtieq żid iktar flessibilità, min inaqqasha, l-evalwazzjoni ta' impatt eh, u illi ikun hemm ħafna flessibilità pero li nizguraw u koll li hemm emozjonijiet f'dak il-setturi mux biss f'dak tal-bidja u dak tal-użu tal-art. fl-axħar il-konformità aħna qed immorru minn konformità, verifika ta' konformità sena kull sena sħiħa il-fatt li qed nimxu minn dan forsi dan jista' jgħidet il-pożizzjoni tagħna li aħna nixuq nisħu li dak li dak li qed nipproponu huwa li jkun hemm verifiki kull ħames snin eh, biex innaqsu l-pis amministrattiv, però xorta waħda ħajkun hemm rapportar annwali tal-emissjonijiet kemm eh, lilkom kemm l-Nazzjonijiet Uniti jkun hemm segwitu mill-qrib biex naraw naqra li dan ikun konformi mal-mir li nkunu eh, proponejna ma' trajettorja. Ġifieri mhuwiex eh, xejn affattu biex innaqsu mill-kredibilità tagħna, anzi biex innaqsu il-pis amministrattiv kif ukoll biex nindirizzaw kussjoni tal-LUCF il-ħafna drabi evalwazzjoni tagħha ssir kull ħames snin. Imbagħad hemm kwistjonijiet dwar ċertu emendi fuq eh, in-natura legali ta' li jgħis e fil-fema tagħna man man nix għalfejn nżidu nix għalfejn nżidu iktar minn dak li għanna. Fuq l 2017 nasib li peress li l-leġislazzjoni ħad idħol fl-2021 nasib li dak li għed jiġi propostu huwa bikri wisq eh, li kien hemm reviżjoni qabel 2023 ukoll huwa bikri wisq. Eh, dawn huma l-kommenti tagħna però aħna miftuħin biex naħdmu mill-qrib magħkom. Grazie ta' sewndu l salajn ir-rapporter u nitolbok biex eh, tagħmel taqsira Fil-qosor jekk joġbok mhux ħamel taqsira ta' dak kollu li jint għal eh, sempliċement xtaqt nirringrazzja l kollegi għal kontribut tagħhom fid-dibattitu tal-lum. Palma huma fiduċjużi li se nsibu pożizzjoni komuni eh, pero nishtiq namilkom twissija fuq li TS rajna ħafna Eh, lobbying mill-industrija. Iżda mhux l-istess ħaġa fuq il-kwistjonijiet ta' effort sharing. L-agrikultura u l-forestrija huma industri li qegħdin f'kuntatt magħna li jagħtuna l-opinjoni tagħhom imma l-lobbying iktar li ġej mill-istati membri innifisom u għalina. Peress li aħna naħdmu skont partiti politiċi Din hija pożizzjoni diffiċli ħafna biex naħdmu minna. fil fall tal-ETS rajna kemm kien diffiċli li naraw kif il-vot finali ser isir. U dan jista' jkun aktar diffiċli hawnhekk ukoll. Għalhekk nixtieq li nindiskuti dan ma' Shadows imma x-Shadows ukoll iridu jqogħdu attenti fil-grupp tagħhom biex jiksbu bizzejiet appoġġ għal pożizzjoni tagħhom. U jien għandi l-istess problema fil-grupp tiegħi. Għalhekk ejja naħdmu flimkien biex niżguraw li l-gruppi politiċi ikunu kemm jista' jkun maqdin għax inkella ser ikun diffiċli li nsibu pożizzjoni komuni mhux biss fil-komitat samimiet imma anke fil-plenarja sosegwentement. Grazzi tassew. Ninsab ċerta li ser nilħu kompromess raġunevoli fuq dan il-fajl li se nivvotaw fuq u fit-13 ta' Mejju. Nixtieq nil lid li direttur ġenerali Daniel Kalleħa Crespo li ġentilment ina għatmana għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet. fuq l-implementazzjoni tal televizjonijiet anke li sar l-implementazzjoni ambientali li ħarġet mill-Kummissjoni prosetta inizjattiva din hija l-ewwel darba li qed jasluna dawn ir-rapporti nagħtikom għalhekk il-mikrofonu biex tagħmluna l-preżentazzjoni. Imbagħad il-kollegi ser ikollu kollhom ħafna mistoqsijiet u jiddispjaċina tal-li bdejna tard jekk joġbok. Grazzi, Signora President, u għata pjaċira li għalli għat u dim il-komitat ta'kom biex niprezenta dan il-pakket dwar il-revizjoni ambientali. Il-Kommissjoni adottat dan il-pakket fit tlieta ta' frar din hija l-ewwel darba li qed namlu din il-ħaġa din hija inizjattiva ġdida qed nippreżentaw l-istituzzjonijiet il-Parlament iżda nixtiequ li dan jiġi komunikat li ċittadini wkoll għalhekk jekk taqblu nixtieq nibda bil prezentazzjoni se jkun hemm slides u se jkun hemm ukoll video qasir illi ħejjejna biex nispjegaw li ċittadini x'inhija din l-implementazzjoni tal revizjoni ambientali għandna ħafna abbreviations u għakar ma ħadd ma jkunna fuq x'qed nitkellmu. Għalhekk jekk taqblu miegħi u jekk tippermettuli nixtiequ naraw video li ħejjejna għaċ-ċittadini tagħna. Normalment dal-affarijiet ma jaħdmux. Jekk jogħġobkom, forsi nistgħu naraw il-video. The environment is a concern for more than 95% of Europeans.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 Thank you. Uh, this was just to... Grazie tassew. Xtaqna naqsmu ma'kom dan il-video qassir li ħejjejna biex nispjegaw liċ ċittadini tagħna x'inhuwa dan l-analiza tal-implementazzjoni ambientali u san nixtieq nagħmlilkom prezentazzjoni biex niddeskrivu l-elementi principali ta' din l-inizjattiva li ġiet adottata mill-Kummissjoni fit-3 ta' Deċembru, anzi fit-3 ta' Frar. Il-kol kemm aħna nafu li l-politika ambientali u l leġislazzjoni iġib magħha ħafna benefiċċji. L-Unjoni Ewropea għandha fost l-iktar leġislazzjoni avvanzata fid-dinja. Iżda il-problema li għandna hija l-implementazzjoni. L-implementazzjoni twassal għal spejjeż soċjetali, ekonomiċi u ambjentali. Huwa wkoll iwassal għal problemi għan negozji minħabba li jkun hemm differenzi f'dawn ir-regoli dan iħalli impatt fuq issu. Aħna nedejna għall-ewwel darba l din l-analiżi tal-implementazzjoni ambjentali ban partikolari lan huwa li nuru illi li kieku kellna li kieku l-istati membri kellhom japplikaw ir-regoli kif suppost li frankaw 50 biljun euro fis-sena. U il-politika tal-iskart innifissa twassal għal 400.000 posta xogħol sal-2020. Il-politika ta' l-ilma, leġislazzjoni ta' l-ilma, twassal għal benefiċċji annwali ta' ftit taħt 3 biljun euro. ġifiri hemm ħafna benefiċċji u l-Kummissjoni għandha rwol importanti xtaqdi. Meta niġu biex nagħmlu l-infringement proceedings. Iżda irridu namlu iktar enfasi fuq it-titjib tal-implementazzjoni tar-regoli li diġa sarbil fuqhom u l-politik li sarbil fuqhom. Hemm żewġ diskrepanzi. Ħafna jitkellmu dwar l-implementazzjoni, implementazzjoni, imma fil-verità x'nistgħu nagħmlu biex intejbu din l-implementazzjoni. Issa, l-slide li jmiss hawnhekk tistgħu taraw illi dak li aħna adattajna fit-3 ta' frar huma tlet affarijiet. L-ewwel, għandna 28 rapport għal kull pajjiż. Din hija l-ewwel darba illi l-Kummissjoni għamlet analiżi b'mod sistematiku fejn qed tagħti definizzjoni strateġika ta' x'inhi s-sitwazzjoni għal kull stat membru fl-oqsma prinċipali. U l-oqsma prinċipali li identifikajna huma l-ekonomija ċirkolari u l-iskart, in-natura, il-biodiversità u l-ħamrija il-kwalità tal-arja, il-ġestjoni tal-ilma. Bliet sostenibli u fejmit internazzjonali, strumenti bbażati fuq is-suq u l-investiment u governanza effettiva. Għal kull stat membru, għal kull rapport, li provajna infaslu bl-aktar mod ċar u bl-aktar mod li jinqara faċilment, għamilna u koll taqsira zaħira li ser inqasmu lill-istati membri, anzi lill-membri kollha tal-Parlament. Nippreżentalkom ir-rapport għal 28 pajjiż u l-komunikazzjoni kollha kemm hi fejn qegħdin nenfasizzaw x'inhi sitwazzjoni f'kull pajjiż x'inhuma l-aktar affarijiet pożittivi u l-aktar affarijiet negattivi u x'hemm bżonn isir U din qatt ma saret qabel, din hija l-ewwel darba li qegħdin ngħidu lill-istati membri li jridu jagħmlu fuq l-ilma mhux biżejjed, dak li fuq l-iskart mhux biżejjed, kontent dak li tagħmlu fuq il-biodiversità, imma imma qatt fadal ħafna xi jsir pereżempju fuq kwalità tal-arja. ma nixxenix ninkludu l-aspett tal-emissjonijiet għax ma kellniex id-dejta f'ċertu każijiet Iżda dan se jsir fir-rapport li jmiss, fiċ-ċiklu li jmiss. Għal kull stat membru inkludejna azzjonijiet suġġeriti mingħajr ma nagħtu pis addizzjonali. Dan għamilniħa bażi tal-informazzjoni li kellha il-Kommissjoni u tajna l-opportunità li l istati membri sabiex jirreaġixxu jekk ikollhom xi kummenti sabiex inkunu nistgħu nqasmu dawn ir-rapporti. Issa, Flimkien ma' 28 rapport hemm ukoll komunikazzjoni ġenerali xapol li tinkludi eh, l-evalwazzjoni ġenerali u għandna tielet element li huwa annes b'azzjonijiet u suġġerimenti konkreti għall-istati membri. Dan ir-rapport jgħid illi l-iktar diskrepanzi illi hemm fl-istati membri huma fil-ġestjoni tal-iskart, fin-natura u l-biodiversità, il-kwalità tal-arja, il il-ħsejjes il-kwalità tal-ilma u il-ġestjoni tal-ilma. Edin ukoll insemmu prassi tajba u qed naraw eh, anke eżempji fejn edin sa timem biex għax timem biex sejrin tajjeb ħafna u dan edin nfasizzaw ukoll. Li kiku kelli namel taqsira tal-konklużjoni ġenerali ta' dan l-eżerċizzju strateġiku, il-messaġġ prinċipali huwa illi sar ħafna progress imma għadna l-bot ħafna minn dak li jaħtieġ li jsir, b'mod partikolari fil-qosma illi semmejt. F'dawn ir-rapporti qegħdin ukoll inqablu s-sitwazzjoni fost il-pajjiżi differenti u għedin inħarsu ukoll lejn il-kawżi ta' implementazzjoni li mhijiex l-istess. Intom ilkom tesqu l-Kummissjoni li għandna bżonna nagħmlu xi ħaġa naħseb li hawnhekk ukoll l-ewwel darba qegħdin inħarsu lejn kwistjonijiet ta' governanza, in-nuqqas ta' koordinazzjoni bejn awtoritajiet differenti, in-nuqqas ta' amministrattività ta' amministrazzjoni u in-nuqqas ta' għarfien. Ħafna drabi in-nuqqas huwa illi ma naqdux l-affarijiet flimkien. Jiġifieri l-qosma politiċi kollha jridu naqduhom flimkien u l-approċċ ikun iktar wieħed ħolistiku. Issa, jekk inħarsu lejn il-kwistjonijiet partikolari u ħanżom fil-qosor għax probabbli jkun hemm mistoqsijiet l-iskart. Il-ġestjoni tal-iskart municipali li huwa kruċjali għas-saħħa tagħna dan għadu sfida kbira Sitt stati membri għadu mar nexxilhomx għadu mar xie jillimitaw l-ammont tal-landfilling ta' skart municipali biodegradabili. suppost kien 50% tal-2009 tmien stati membri jipproduċu id-doppju għal kull abitant mill-iktar pajjiż li għandu ta' baxxa Nafu kemm dan huwa importanti għall aġenda tal-ekonomija ċirkulari anke f'waqt fejn qegħdin niddiskutu il-pakket li jmiss tal-leġiżlazzjoni u l-miri eh, li jmiss. U rajna illi għal-kem sitt stati membri laħqu dan din ir-rata disa pajjiżi rridu isaħħu l imperi tagħhom biex jilħqu dan sal-2020. Importanti ħafna li l-ġestjoni il-pjani ta' ġestjoni tal-iskart nazzjonali għaliex anke fid-dawl tal-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni nofs stati membri għadhom irridu iżidu l-effiċjenza fis separazzjoni tal-iskart u f'ħames pajjiż rajna wkoll inhu jinnu għasta koordinazzjoni bejn livelli amministrativi differenti huwa kawża ta' nuqqas implementazzjoni. Jiġifieri qegħdin inħarsu lejn l-eru ta' implementazzjoni li mhijiex adegwata. Issa, Natura 2000. Issa sar ikollna il-pjantazzjoni dwar Natura 2000 għana tlet stati membri li għadhom lura fl-implementazzjoni ta' valwazzjoni adegwata nofs dawn is-siti m'għandhomx pjan ta' ġestjoni. Jiġifieri hemm ħafna xiri tisir. Dan ser nindirizzaw fil-pjantazzjoni, hemm ukoll kwistjonijiet ta' finanzjament, hemm anke kwistjonijiet li għandhom xaqsmu ma azzjoni iktar saħħita 15% tal-ispeċi selvaġġa tal-tjur edha tonqos jew qed tinqeret u għalkemm hemm ħafna sejjer ta' suċċess aħna nkwetati ħafna Planijiet tal-biodiversità. Għaliex jekk maħniex ser nagħmlu xi ħaġa b'mod immedjat, hemm ċans kbir illi dan il-midil mira ma nilħuqwix. Seba' sati membri biss eh, laħqu dawn is-siti ta' interess komunitarju, ġifieri hemm ħafna affarijiet. Il-pjanijiet ta' ġestjoni, il-pajjiżi li għadhom lura, popolazzjoni, anke fil-qasam marittimu dawn il-kwistjonijiet kollha ser umu fil-plantazzjoni għall-implementazzjoni ta' Natura 2000. Issa, il-kwalità tal-arja u l-ħsejjes kif tafu, il-kwalità tal-arja hija l-ikbar problema illi għandna. 400.000 persuna jmutu kmini mod prematur. 16 stat membru għandhom azzjoni legali għaliex qegħdin imorru lilin mill-valuri li metu tal-PM10 u 12 stat membru qegħdin jiksru dawk tal-NO2. t azzjonijiet ukoll kontra ħames stati membri ħames stati membri kbar għal kstur tal-liġi Ewropea tan il-qassam. Għalhekk hawnhekk għandna sitwazzjoni prekarja ħafna. Semmejna però miżuri ta' suċċess li jittieħdu fosthom Eh, zoni ċentrali tal-bliet, l-importanza ta' implementazzjoni ta' stazzjoni u anke eh, għanna il-kwalità tal-arja u l-ħsejjes. 60% tal-pjantazzjoni għadhom neqsin, għatfadal għalek ħafna xisir dan il-qasam. Issa, l-ilma, Ir-riżultati prinċipali juru illi f'terz tal-Stati membri hemm iktar minn 50% tal-ilma tal-wiċ għandu stat ekoloġiku tajjeb iżda f'ħames pajjiżi inqas minn 20% tal-ilma għandu dan l-istatus tajjeb. Il-ġestjoni tal-ixmajjar u l pjaniet ta' ġestjoni għandhom ukoll ċertu noqasijiet u ħames ta' membri għadhom ma it-tieni pjan ta' ġestjoni ta' River Basin. U semmejna wkoll is-sitwazzjoni tal-Bathing Waters l-mijiet fejn isir l Fejn kien hemm suċċess semmejni, imma semmejna wkoll il-problemi partikolari li rajna. Issa, naddu għal eh, l-istrumenti badati fuq is-suq u l-investimenti. Il-koll nafu illi sussidji ta' dannu, sussidji speċifiċi għal eh, dawn il-sustanzi periklużi bħal, per eżempju, trattament preferenzjali ta' taxxa għal ċertu karburanti u vantaġġi fiskali għall użu ta' kumpaniji, ta' karzi ta' kumpaniji, dawn jistgħu jxeklu l-progress. U l-Kummissjoni qed tisħaq ħafna fuq l-importanza ta' dan. Nixtieq insemmi illi li jar din l analizi hija marbuta ma' dan għaliex dawn iż-żewġ eżerċizzji jistgħu jkunu għodda tajba ħafna. Is-semestru huwa iktar governanza mikroekonomika u li jajjar ħares biex jimla l jidu l-diskrepanzi ta' implementazzjoni u l kawżi prinċipali. L-aħħar punt li nixtieq insemmi bħala kontenut il-governanza offettiva u l-kapacità tal-implementazzjoni tal-regoli. Rajna li f'ħafna pajjiżi hemm problema kbira li hija il-frammentazzjoni tar responsabilità lejn l-ambjent. Għanna livell reġjonali, livell lokali, f'sitt stati membri din hija problema kbira għaliex mhux qed issir s-pożizzjoni kif suppost tal-leġislazzjoni Ewropea. U ma nistax ma nsemmix illi għad hemm bosta ostakli biex ikun hemm aċċess għal ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali. Hemm problemi dan l-aċċess fi stat f'għaxar stati membri u semmejna dawn e, is-sitwazzjonijiet. Issa dan kif ser jaħdem, din l-odda kif ser taħdem. Din l-odda ser taħdem hekk kif ġej. Ser ikun hemm tliet fażijiet għadna kemm lestejna l-ewwel fażi, l-analiżi. Imbagħad, it-tieni fażi hija d-dialogu u t-tielet fażi hija l-kollaborazzjoni. Issa, il-fazi ta' analiżi tinkludi 28 rapport għal kull pajjiż bl-istidi prinċipali, opportunitajiet u il-prassi tajbin. Imbagħad ser ikun hemm ir-rapport ta' taqsira u l-isfidi li jiġu indirizzati. Issa, it-tieni fażi li tinkludi dialogi f'kull pajjiż mod inklusiv u cross-settorjali fuq livelli differenti. Ġifieri se mmorru f'kull pajjiż u niddiskutu r-riżultati tal-IAR fid-dettall. X'inhuma l-problemi? X'inhuma dawn it-tħassib li għandna? Dan ser isir bil-parteċipazzjoni ta' partit interessati u għada fil kunsill Ambientali ser ikollna l-ewwel diskussjoni u nixtiequ li jkollna l-opinjoni tagħkom dwar dan. It-tielet fażi hija il-kollaborazzjoni. Wara dawn id-dialogi e, hemm ħafna xi issir skambju tal-aħjar prassi, u nistgħu ngħidu li dan xina nagħmluh. Issa, Se jkollna din li dialogu ta' implementazzjoni strutturata, dialogu strutturata tal implementazzjoni l-Slovakkja ser jagħmlu dan fil rabija fil-rebija u se jkollna peer-to-peer tool li se tippermetti li pajjiżi li qegħdin fuq quddiem li jirnexxinhom jiksbu suċċess fl-implementazzjoni u biex isibu soluzzjonijiet sabiex jagħtun opportunità biex ikun hemm skambju ma' stati membri oħra dwar dak li rnexxinhom jagħmlu biex ikun hemm aktar arfin u skambju ta' informazzjoni. Nixtieq insemmi wkoll illi l-an prinċipali tal-IAR huwa proċess li jistabilixxi aġenda sabiex ikun hemm iktar attenzjoni politika. L-Istati membri qegħdin jirċievu ittri ta' kuljum mingħand il-Kummissjoni fuq il-ksur tal-liġijiet qatt ma kien hemm diskussjoni strateġika fil-Kunsill fuq l osma prinċipali fejn tittieħed azzjoni. Permezz tal-IAR se nkunu qegħdin għall-ewwel darba nagħtu din l-opportunità biex b'mod strateġiku u b'mod sempliċi li jista' jinqara b'mod faċli kapitlu kapitlu pajjiż pajjiż nindikaw il-djufijiet fl-implementazzjoni. U ovvjament din mhix biss problema ta' stati membri, aħna nixtiequ li l-Parlament Ewropew jiġi involut, ikun involut mill-viċin u anke il-Kumitat tar-Reġuni u il l-ISC għaliex dawn il-diskrepanzi ta' implementazzjoni ma jistax jiġu biex jiġu indirizzati fuq livell tekniku, irid ikun hemm prioritajiet politiċi li jiġu stabriti u jista' jkun li jitolbu approċċ ħolistiku mod cross-settorjali. Sar ikollna diskussjoni mal-Ministri għada. Issa il-ksur li għajar ser juhu post il-ksur il ksur ħana għandilkom moċċar, le. It-tweġiba hija le. Irridu inkomplu bil-ksur li għanna, blazzoni kontra ksur. Din hija l-aħjar għodda illi għanna irridu innaqsu dawn il tib ta' każijiet imma sakemm ikun hemm ksur irridu nkomplu għaddajn bihom. U li għajar mhux ser jieħu post Dan il-ksur li għajar ser ikun parti mill-isforzi iktar wisajn tagħna biex ikunem l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea. U ser ikun hemm żewġ inizjattivi oħra din is-sena waħda fuq l-aċċess għall-ġustizzja u l-oħra fuq eh, l-assigurazzjoni tal-konformità. Id-digital ambjent huwa l-ewwel diġi fil-Kummissjoni f'dak għandu x'aqsam mal-ilmenti u ksur għandna elf każ aħna Wara diġi Competition aħna qed niffer niġbru fondi 300 miljon euro, 300 miljun euro f'dawn l-aħħar sentejn. Se nkomplu sejdin. Imma naħseb illi apparti mill proċedimenti legali irridu niżguraw illi il leġislazzjoni tiġi implementata. Dinja għodda komplementari għaliex tippermetti lill istati membri jidentifikaw b'mod iktar strateġiku x'inhuma il-problemi li huma eh, involuti hawnhekk. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ovvjament se tkompli taħdem u qegħdin naħdmu wkoll l exante eh, conditionality. Ser ikollna l-ewwel skambju fil kunsill tal-Ambjent Dan ippreżentajtu lid direttur ġenerali tal-ambjent, ftit ta' ġematilu, sar nibdew bid dialog f'kull pajjiż u sar inniedu il-peer-to-peer tour mal-Kumitat tal-Reġuni f'Ġunju. Kien hemm ħafna reazzjonijiet mill-medja Il-reazzjoni fil-press kienet mill-medja kienet intensiva ħafna qatt ma kellna daqshekk impatt għax qegħdin ħarsu lejn id diskrepanzi fuq livell nazzjonali, l-isfidi li huma preżenti. 250.000 elf persuna batu messaġġ fuq Twitter. 150.000 kontatjana fuq Twitter u 40.000 raw il-video fuq Facebook. Fl-ewwel ġimgħa. Din hija xi ħaġa normali għax iċ-ċittadini huma interessati huma sors importanti ħafna l-Kommissjoni biex ikunu nafu x'qed jiġri. Aħna ser ikollna 28 fact sheets ta' erba' paġna li huwa erba' paġni li huwa disponibbli u kif rena xli nagħmel anke għal kull rapport. Issa x'huma l-passi li jmiss L-ewwel kifet ser ikollna li l-iskambju politiku fil-Kunsil tal-Ambjent għada se nibdew dialogi ma' kull pajjiż. U dan huwa l-aħħar messaġġ minn ħatijaj il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti x'aqdi. Intom flimkien mal-Kummissjoni l-unika istituzzjoni supranazzjonali l-istati membri jihdu jaraw l-interess tagħhom l-ewwel għalhekk intom tridu taraw x'irwol tridu taqdu permezz ta' rapport inizjattiva propja smieħ iddeċidu intom. Iżda il-Kummissjoni hija impenjata biex iżżomm il-Parlament informat din hija l-ewwel darba li qegħdin nagħmluha forsi mhix għodda perfetta. Forsi għandkom xi suġġerimenti validi li nistgħu nikkonsidraw. Hemm rwol ukoll importanti tal-Parlament Ewropew fir-relazzjoni mal-Parlament Nazzjonali ħafna mill-leġislazzjoni titlob bidliet leġislattivi fuq livell nazzjonali u intom qegħdin f'pożizzjoni privileġġjata f'kuntatt mal-Parlament Nazzjonali u għandkom pożizzjoni privileġġjata ma' ċittadini u ċittadini kollha illi għandkom kuntatt magħhom ta' kuljum dawn kollha jridu jkunu involuti għaliex fl-aħħar mill-aħħar waħda mir-raġunijiet għalfejn ambjent huwa daqstant importanti huwa għaliex aħna dejjem qegħdin nippruvaw intejblu kwalità tal-ħajja tagħhom. Għalhekk naħseb li f'dawn qosma kollha naraw dwar importanti ħafna biex tiġi diskussa implementazzjoni dajfa fuq livell politiku fi Brussell imma anke fil sati membri rispettivi tagħhom. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom u jiddispjaċini jekk tawwalt. Thank you very much. Grazzi tassew. Kienet prezentazzjoni interessanti fejn, pro ta' sew, dan inizjattivi, inizjattiva ta' dan il-rapport ta' kull pajis, għandi xi kellima. Jikġob kwam mhux biss meta titkellmu biex nkun nistgħu nitħattu fuq xi kwistjonijiet partikolari li jistgħu jitqajmu. Is-Sur Floret. din dejjem problema meta għandna kwestjoni iktar sensittiva qatt ma jkollna biżejjed ħin. Distandu ehm, kwart għaddej irrid tridu. Ehm, ningrazzja l-rappresentanti ta' anki prezentat ta' minna l-prezentazzjoni li għedin għonek fasna fil-passat. Dejjem kena ir rappresentanti tajbin imma inti li rridna fil-verita naraw. Għax għassajna new tantux kontra t-tikdaqsek daqshekk asna. Eh, naf li aħna imtom dejjem tajdunna li għandna intenzjonijiet tajbin. Meta aħna konna involuti fil politika ambientali għal 20 sena meta noħorġu b'approċċ ta' tliet fażijiet, inti tittara x'aħna minna dawn l-aħħar 20 sena. Jina ċerti li l-pajis tijaj ma jkunx mur daqsek tajjeb eh, dan is-snin kollha. Jiena meta kont ċer darba. Sinira ċer intik paril, jiena darba kont ċer u jiena kont qed dawk il-pajjiżi illi qed ifaxkru sajhom. L-ambasċaturi tagħhom jridu jiġu għamlek qudiem il-komitat. U jridu jispjegaw. U tiskanta mbagħad kemm jorġu nies. Għaxtant għandek pajizi li mumiex edin jimplementaw għadi, għandek il-kommissjoni li innoċenti, mandomx bizzejiet staff. Mintom tista tamlu l-opinjoni ta'kom fuq dal-punt, imma l-punt li mis hawnhekk. Franza, u anki l-Olanda aħna l-elezzjonijiet issa bħalissa dejjin u għet nitkellmu fuq il-wissa unek, għaz bisa tħares lejhom fil-pajis tiegħi, tista' tista' għasab wara tispara xi erba minnhom, mbagħad eh, f'Murlanda u qegħdin eh, jisparawlhom qishom qishom pastizzi. U dawn qed jgħidu l-Olandiżi qed jgħidu le di skont leġiżlazzjoni Ewropea hija mm, konformi. Imma dawn huma affarijiet iridu nindirizzawhom. Għax jiġu mhom ċari ir-regoli. Id-direttiva tal-qafas tal-ilma, il-pajjiż tiegħi qiegħed fis-sfel net fit-tabella għaliex fil-Ġermanja għandek eh, għal kull tip ta' għandhom immaġinazzjoni fertili ħafna u eh, li jgħidu li reġuni per esempio ma jistawx jħalsu għalihom daw l-affarijiet. Ġifiri, jemorru eh, għadan l-ura dan il-regolament, per esempio eh, tal fertilizzan tal-mistijer, kobe sen jaffej mux għatjamlu xejdu għarra di, so marru għodim l-orti 10 sanilu fuq għadi, jina kieku konniħu l-leġizzazzjoni Ewropea. Namel ektar moderata, palma għal kanċir federali tiegħi forsi għandna bżonn iktar latitudni, ma bad jekk in-nies mhux segwa mela jridu intollaw l-qorti u d ġenerali. Kusa tamel dan, ħaj kollok ta' dizastru. E, Għalix, l-ignoranza tal-istati membri, fostom ġifiri il ministru tiegħi ambientali fuq qoddim jitta, imma dan, dan ħajja, u sentu kaskom. Allura, immi differenza bejn li tkollok xi ħaġa fuq dokument u mbagħad tipplementa. Aħna għandna minn telef karozza kuljum fuq it-toroq tagħna fil-Ġermanja biss. Kaħna maħniex ser nafsu fuq dawn il-pajjiżi. Termini ta' tniġis tal-ajru, jekk aħna mhux ser nafsulhom mela ħajkonna ellu iktar ta' persuni li ħajjimirdu minħabba fek. Aħna kuntenti illi nappoġġawkom direttur ġenerali, eh, jina qed nisba dak li tgħid, imma ma tantx għandi fiduċja nkolli ngħid. U għet kellim qed eh, jista' ikkwa l-Faust. Grazzi tal-li qed eh, tippoġġa il komissjoni Ġenerali Galli. U nirringrazzja l dg l direttur Ġenerali għall-ambjent għalina bħala Soċjalisti u Demokratiċi l-Environmental Implementation Review hija xi ħaġa li nilqaw partikolarment anki għaliex il-kollega tagħna Tazzjana Sarbu li rapporter għall-implementation ta' 7th Environment Action Program edha taħdem fuq dan il-rapport u nemnu li hemm link diretta bejn dak li ġi diskuss illum u dan il-rapport u allura qegħdin anke minħatana insegu mill-qrib l-iżviluppi kollha. U Rajna l-komunikazzjoni tal-Kommissjoni Ewropea li tidentifika uħut mill-problemi ewlenin fl-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni ambientali fl-Istati membri, partikolarment fejn għandek impatt dirett fuq is-saħħa tal-bniedem. U naħsbu li huwa pass fid-direzzjoni tajba meta l kummissjoni qiegħda tindentifika dawk li nistgħu nsejħulhom bħala root causes tal-problemi ehm, komuni u dawn jinkludu fost l-oħrajn il-koordinazzjoni ineffettiva bejn l-autoritajiet fl-istati membri u anki nuqqas ta' kapacità amministrattiva u mekkanizmi pal-mumma l compliance mechanisms. U naħsbu li dawn li xużuma l-inkjati rib ħafna ta' xulxin u nemnu li meta jkollok użu akbar u użu aħjar ta' fondi Ewropej, allura wieħed jista' jibda u wkoll dawn il-problemi istituzzjonali imma ħafna drabi meta jkollok involviment akbar tal-Unjoni Ewropea jista' iżid il-komplikazzjonijiet um, amministrattivi li ħafna stati membri jaraw bħala ostakoli għall-implementazzjoni. U allura waħda mill-erjas fejn l-Unjoni Ewropea nemnu li għandha tikkonċentra aktar billi l-għajnuna tagħha lill-istati membri b'mod partikolari fejn hemm nuqqas ta' tarif u nuqqas ta' data li kienet ukoll identifikata bħala waħda mir-raġunijiet għall-implementazzjoni vera dajfa li ġi identifikat propju f'dan il-review. Per eżempju, l-Kommissjoni tati eżempju ta' progress rari um, fejn isir l-accounting għal-kapital naturali u kif din id-data um, bdiet tiġi użata u kollha servizzi eh, ta' l-ekosistema anki fil-teħid ta' deċiżjonijiet fis-setturi differenti. U f'dan rigward ikun interessanti kif il-Kummissjoni tista' tikkummenta dwar l-istat ta' inizjattivi li huma madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemmi biex timmiżura u anki tara il-kapital naturali u jekk hemmx xi metodoloġija standard li tista' tajn lill istati membri f'dan ir-rigward. Ċertament l-ħaġa bħal din tajn biex jintlew il-knowledge gaps u anke tindirizza dawn ir-raġunijiet li qed waslu għall-implementazzjoni dajfa b'mod partikolari nuqqas ta' integrazzjoni u koerenza um, fil-policies. U punt tal-axħar nemnu li assessment aħjar tas servizzi tal-ekosistema u li wieħed anki kwantifika il-valur fejn huwa possibbli jagħtu inċentiva kbar ehm, għal protezzjoni tal-ekosistemi ehm, u jkun hemm anki valur miżjud fil-appoġġ fuq livell Ewropew għaliex eh, kważi l-istati membri kollha kienu inataw dan il-warning li rridu jiżviluppaw aktar is-servizzi ta' ekosistema tagħhom mod partikolari fejn jidħol l-accounting u l-monitoring. aħna minn ħatana ġenerali qegħdin nilqaw dan l-implementation review, però ċertament li rridu naċċertaw li jkun mekkanizmu li verament jidentifika soluzzjonijiet effettivi u verament jipprovdi appoċ appoġġ li jkun kostruttiv. Thank you. Mr. Gerbrandi. Grazie, Sir Gerbrandi. Grazie lil direttur ġenerali eh, tal-li tana din il-revizjoni ta' implementazzjoni jina nilqa u niftakar il-sudak li għal-izur pataċnik fl-2009 fejn u identifika fil-biddu tal-mandat tijaw għal illi Ifem, toqgħodux tistennew wis leġiżlazzjoni ġdida minn ħadd jgħinna ħankun qed nifoka fuq l-implementazzjoni għaliex din hija l-ikbar problema. U aħna hekk qegħdinna issa minn sewwara u għadna qed ħabtu wiċċna ma l-istess problema. Għad fadlinna nuqqas kbir fl-implementazzjoni. Hik nħarġu ċifri hija l iskantament fil-qafas ambjentali il numru ta' każijiet ta' ksur li għadhom miftuħin fl-2015 286 ta' ħaġa tal-aġeb di numru ta' każijiet fejn hemm nuqqas ta' konformità ma' l-ikbar deċiżjonijiet tal-qrati fit tmiem tal-2015 40 ġifieri anki wara il-deċiżjonijiet mill-qorti eh, l-istat membri xorta qegħdin jirrifjutaw illi iwet u l-implementazzjoni leġislazzjoni Ewropea. U f'ċertu punt eh, inti tasal punt fejn inti tibda taħseb bħalma għamet il-Kommissjoni kif ħanam jagħmlu biex immexxu l-qudiem. U billi tużaw eh, sempliċiment l-istrument fejn aħna nagħmluha tal-kattif eh, mhux qed taħdem. Allura aħna rridu nilqaw il approċċ tal- tat-tajjeb tal-polizija li għabat tajjeb biex nkunu s-somma xil-qoddim. ma s-sebqet jahdem aħjar. Iżda, Aħna palma għal direttur ġenerali da mandux post iksur u dan huwa biss eh, idea biss għodda addizzjonali jien ottimist nittama li kollu xie tibteffek, iżda il-problema ewlenija hija tali li ma tistax tiġi solvuta hekk għaliex fil-ħan mill-aħħar għandek l membri li ma jridux jimplementaw għand leġiżazzjoni ambjentali. U din innuqqas ta' reda hija sempliċiment nuqqas ta' priorità li qed tingħata, priorità politika li qed tingħata, mhux qed tingħata, li sa membri qegħdin jaqblu ma' leġislazzjoni fuq karta fil-teorija. Imma mbagħad meta jiġu biex jimplementawha jgħidu le ma nistgħux ma jistax ikun u m'għandniex biżejjed eh, riżorsi, pereżempju finanzjarji, jew ikun xi jkun. Jiġifieri jinaħseb illi din nabuwa tal-polizija ta' proposta ħażin kattiv hija u approċ li huwa meħtieġ. Imma nemmen il-kol illi l-approċ tal-polizija kattiv għandu jitjieb Meta konna qed niddiskutu il-direttiva tal-kwalità tal-ajru, meta aħna rajna li proċeduri għaddu jittallawhom qudiem il-qorti. Imbagħad meta tallhom qudiem il-qorti, din kienet skaduta, dawn kienu skaduti. Għaliex l-obbligi tal-qorti tal-dak iż-żmien l-2007 tan kienu antikwati illi l-qorti qalet illi ma tant mhux sejmel sens illi komplu dik il-każ il-qorti, dak il-każ il-qorti. Allura anke l-patent tal-għax ħadd il-qorti mhux qed taħdem. Jiena kontent li parti mill-strateġija wkoll hija l il fuq l-aġenda tagħna tal-Kunsill, jiena qed nistenna bil-ħerqa li ir-riżultati tal laqa tagħna Tata tal-Kunsill. Iżda mmorru iktar li l minn hekk dan għandu jitla sal-Kunsill Ewropew. U f'kull Kunsill Ewropew għandu jkun l-ewwel punt ta' diskussjoni għax il-problema li qed ħabtu wiċċna miegħu huwa l-fatt li aħna għandna ngħid Kunsill fejn għandek istat membru individwali li dejjem qiegħed jinħeba wara l-istituzzjonijiet għaliex aħna qatt ma nistgħu nindirizzaw il-fallimenti individwali mill-istat membru individwali. U dan għandu jiġi indirizzat fuq livell ta' um, Kunsel Ewropew. Ġifiri dan huwa l parri li jena nati lill-Kummissjoni ma kelli l raġel. Aħna dak li nistgħu nagħmlu bħala komitat sabiex inkunu nistgħu nġelu l-Kunsill illi nindirizzaw din il-kwistjoni fuq livell tal-Kunsill huwa dan kerzi. Thank you very much. I have another four speakers. Please limit your time so that uh, the Director General can answer to this. Uh, Mr. Javo. Tassew kħiġobkom il-metaw il-ħin għal-diskussjoni ta'kom għax inkella musallaħu. Iva, ħan ipruvaw niksom fil-qossarijiet il-sur ġavor. Jena nishtiq nfakkar li l-implementazzjoni fil-qasam ambjenzali mux ġdid, għadin hija kustjoni li aħna ħadna fi staffi membri, jina diskutuwa ma' znin għal kif għarri surħa brandi l-inizjattivi u l-wedijiet minnaħat tal-komissarju Patoċnik Nirriċtiq nejt eh, il-listur Potoċnik dak iż-żmien kellu xi inizjattivi leġislattivi eh, dwar ispezzjonijiet ambientali u aċċess għal ġustizzja għall-NGOs u ċittadini, eżattament minħabba u għarraf illi u liċiment permessa diskussjoni ta' ta' membri oħrajn mhux ser naslu għall-implementazzjoni aħna nixtiequ naraw fl-akki ambjentali tal-Unjoni Ewropea u allura aħna rridu illi tassew nagħtu spinta ikbar għalej l-implementazzjoni nkunu iktar stretti. Jina xieqnejt, il-dawn ma nżawx elementi importanti, ispezzjonijiet ambientali ta' trattati u anke l-istituzzjonijiet, ja' kwestjoni diffiċli ħafna. Minħabba trattati kolonins, dik l-istituzzjonali kif pala sistema u pala stati membri, Ejja kompetenza tal-istati membri minna imma minna ma jkollok sessjonijiet tajbin u effettivi għad mu se tkun tista' timplementa il ehm, ġizazzjoni ambientali. U t-tini kwestjoni hija l-pol punt għacċessa għall ġustizzi junkella l-wara tanġewż u ċittadini, għaliex dawn qishom asservaturi ehm, watchdogs għall-implementazzjoni tal-leġislazzjoni. Allura għandna bżonn fl-aħħar sentenza nixtieq ngħid illi Eh, hija ħaġa tajba illi narraw dan l-approċċ ta' tliet passi ta' kif nistgħu iġġelu l-istati membri illi jimproventawha, imma is-segwitu hija importanti ħafna x'hekk aħna nħarsu lejn in-numru woli ta' każijiet Eh, u taksur, aħna ma stawx eh, li nasu għal-implementazzjoni ħazina. L-ura naħseb li meta tkun fuq diskussjoni mhux bizzejet aħna rridu illi konna miżuri effettivi biex nimplementaw il leġizazzjoni ambientali illi li konna fuq l-istat membru ambientali. Grazzi. Grazzi, sono Grazzi. Grazzi. Aħna kellna ħafna diffikultajiet eh, li ħabtu wiċċhom magħhom il-stati membri, jiena pereżempju fi Franza. Eh, aħna fil-qafsam tal-biodiversità, aħna naqa ma tantx qegħdin fuq qudiem. Aħna għandna tassewx maqdru l-kwalità tal-ajru pereżempju. Il-kwalità tal-ajru hija problema li qed inkollu naraw fil-irħula. Eh, Dik li għal kwalità tal-ajra, tal-ajru, għal-arja. U allura aħna hawnhekk qed nifukaw fuq il-fatt li m'għandix eh, frontieri, għandna wkoll eh, eh, varjazzjonijiet ta' sewolijin illi fil-ajru li qed nirsu l-ajru ta' sew tal-biża. U t-nġiż ġej kol bil ġermanja ġifil pajjiżi tal-ġirien. Ukoll dik qed ħassibna u dan teħtieġ illi jkun hemm kornament ta' l-linja ta' politika li qegħdin nużaw bejn ta' se membri fuq kwalità ta' l-arja. U allura importanti illi xogħol li aħna nagħmlu ejja xaħġa eh, ta' sewi li jiftrend l frott għaliex eh, infrazzjoni jenni ħaġa ma xorta rridu intom inizjattivi nejnu ma jamlu xaħġa. Eh, per eżempju, dan il-moment, fil bidu ta' ta' krizi, ħafna drabi krizi finanzjarja, l-istati membri ma jinvolvux ruħom fil-mizuri li qed jihdu ambientalment, ġifiri x'tista' tipproponi l-Kommissjoni Ewropeja biex kompanja il-proġetti mm, u l-approċċi li jridu jaqbdu stati membri biex implementaw dawn dawn il-miżuri favur l-ambjent. Grazzi l-onorevoli Xienpek. Grazzi tassew. Dan huwa punt kif għedna jahra ħafna, kif biżument jekk qed għawnek hawnhekk il-Komitat tar-Reġuni tant kellu rwol importanti x'jaqdi, dan eh, huwa li b'ħafna ċittadini, ħafna stati membri eh, diġa' xebgħu mill-Ewropa, għaliex tgħidulhom iva maħabba l europa dawn l-affarijiet u l-problemi kollha jinqalgħu. Allura aħna għandna drabi ħabtu għuxa maċċifi, ċifri mux mhux ir-realtà. Pereżempju, ejja nħarsu lejn id-direttiva tal-Habitat. Jiena fir-reġun tiegħi ma nistax nispjega kif għal erba ġenerazzjoniet ġenerazzjonijiet qed jagħmlu xi ħaġa b'mod u issa jridu jiefu jagħmluha minħabba l abjent Jiena kol ma jnisma u għal diħabba l europa torta l-Europa. Jien f'pajjiżi f'pajjiżi oħrajn u kol. Għandeg ħafna b'diwa li kol mandu mu sebgħin eh, annemal li qed rabbu għax u li dineħħuhom ħabba li ma jistgħux jilħu l-standards. Imma l-standards jiddependi kif inti tikkalkulla tkejjel kollox, jekk inti tkejjel xi ħaġa inti taf inti inti tħares lejn. Ċifri li jkunu qegħdin jittrattaw pereżempju minerali u nitrati, mela dawn jilħu l-standards f'ħafna drabi li huma fissati mill-Ewropa ma mbagħad u dan qed indura l-kollegi Olandiżi tiegħi hawnhekk il leġizazzjoni u regoli mhumiex tajbin. Inti ma aħna ma sawx ngħidu meta nħarġu lejn il-punt partikolari hawnhekk qed inħares din id-Dittur Ġenerali eżempju, li aħna rridu ninforsaw il-leġiżlazzjoni qed nitkellmu dwar l-arja, il-ħabrija u l-ambjent. Għanna bżonn ikonna fiduċja fl-Ewropa biex dan iseħ. Ma nafse jiġrek ma nagħmlu wixti. Rajna l-Renjonix qed jiġri, ġifieri irridu nikkalkulaw sew. Grazzi Sur Pedici, eh, grazzi ta' Direttur Ġenerali ta' prezentazzjoni tanna fuq il-kwestjoni ambientali u situazzjoni ambientali fl-Unjoni Ewropea. Tajb li ngħidu li hemm ħafna stati membri li l-kwalità tagħhom ambientali Eh, pala leġislazzjoni. Però pereżempju għat miskart mhux qed jiġi ġestit sew, għem l-ilma li mhux qed jiġi ġestit sew anki l-arja mhux qed jiġi ġestita sew. Ġifiri, aħna qegħdin eh, nagħmlu ksur ta' dawn il-leġislazzjoni Ewropa, ta' leġislazzjoni Ewropeja li qed taħfas fuq il saħħa ta' ċittadini li qegħdin ibatu l-konsegwenzi dik li għas-saħħa. Ġifiri jiena naqbel ma' dak illi qed il-kollega Gerbrandi illi ovvjament eh, xi ħaġa biex qed taħdem sew fil-proċeduri ta' infrazzjoni. Per eżempju, qed nitkellmu fuq iskandlu tal-ar tal-nar jgħidu, tal-fuoki, kampanja fejn enerġijin fejn eh, jgħid hawnhekk illi qed nitkellmu fuq ir-rabta bejn il-livelli anomali ta' inċidenti ta' ħafna mart ta' tumuri, mod partikolari mart ta' tumuri fit-tfal u anki il-skart, eh, eh, ġestjoni tal-iskart, separazzjoni tal-iskart aħna għadna l-bot ħafna dak il-konċett teoriku teoretiku tal-ekonomija ġenerali hawnhekk l-iskart qed jaħarquh fit-toroq fil-biftuħ fil-beraħ u u għed nitkellem fuq kull tip ta' skart, skart eh, perikolus illi huma perikolużi anki qabel ma jinħarqux, biex immaġina wara. U jekk dan ma jinħarqux, dawn imbagħad eh, jitfawhom f'ħofar u jħaftuhom minn mill-ħamrija bdiet fan poġom taħt l-arti nixsu l mata taħt l-artu l-ġibjuni u uh, għandu problem anki u effettiv negattivi fuq il-bidja. Għal dikili li jew kol ma nafx kemm istħarriċ parlamentari sar interventi, skambi ta' dejjat, kwanti uh, kemm talbit li l-Kummissjoni. Ma xejn ma ġara l-Kummissjoni issa tgħidilna eh, x'inhu ma suġġerimenti tiegħu għal kull sat membru. Imma l-mistoqsija min irid jirreġixxi meta inti għandek gvern nazzjonali li mhux qed jagħmel xejn għal snin twal, snin twal għal gvern reġjonali li mhux qed jagħmel il-bidliet minkejja li batulu fondi Ewropej speċifiċi amministrazzjoni lokali mhux qed jagħmlu xejn u laqas biss qegħdin jugżaw lil ħadd mela min għandu jintervjeni jekk il-kummissjoni m'għandux xogħol hawnhekk, inti bżonx tiġi tgħiduli li s-soluzzjoni hija proċedura ta' infrazzjoni għaliex il-proċedura ta' infrazzjoni mhux qed taħdem. Intom qegħdin tagħtu din il-proċedura ta' infrazzjoni li qed tħallsu ċittadini bat wara li jkunu ħarsu termini tas-saħħa jridu jħarsu l-proċedura ta' infrazzjoni minn fuq eh, terġgħu tgħid Jiġifieri jekk inti tintom tridu suġġerimenti ejdunna xi tridu mill-istati membri. Aħna l-Italja qiegħda fl-Ewropa u titlob il-flessibilità. Dejjem titlob il-flessibilità. Intom qegħdin tagħtu l-flessibilità u torbtuh ma' l-riżoluzzjoni ta' dawn il-problemi. Jekk intom tassew risolvuhom, tidu flessibilità qegħdhom le. Ħadd ma ħajkollu flessibilità jekk intom sakemm inti di problema solvejtu inna. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew lil min tkellem issa nerġa' nadi lid-Direttur Ġenerali biex nistolbu jirreġixxi. Iva, grazzi tassew ta' dawn l interventi ta' trikki u mqaqla u naħseb li mill-diskussjoni ħarġet ħaġa ċara mmens. Aħna wkoll naqblu illi l-liġi ambjentali Ewropea hija importanti immens. Ija importanti ħafna għall kwalità tal-ħajja ta' ċittadini tagħna, iżda palma għal sol vera brandi eh, kien hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem sew. Hemm xi ħaġa sejra żmiġ. Jekk aħna għandna ma nafx, jiena ħan eh, nikkoreġi ċifri tiegħu fil-fatt, għandna 338 u jekk għan daħlu l chaplin Highlands għandna fuq mill-elf eh, l-ikbar numru ta' każijiet mill-li hemm fid-dipartimenti kollha ta' kommissjoni għaliex Ila għaliex aħna ah, għanna dan il ksul kollu, l-offressjonijiet kollu, ila għaliex għanna dan il-twetti u l-implementazzjoni tant ħażina u f'ira. Dak li qegħdin nagħmlu issa huwa illi irridu nħarsu lejn l-approċ legali u l ruq tal-problema. Aħna ma nisawx ovvjament nxedu fuq nilaxkaw fuq ir-regoli din kull ħaġa, iżda rridu naraw iktar fil-for x'inhuma x'inhu li l-iktar problema kif intqal għalija. problema ta' tnuqqas ta' rida politika għalija din inħarsu din rida politika mela. Hemm bżonn u dim il-Kunsill Ewropew, forsi jista' jkun. Għandek proċess semestru fejn hawn il-kwistjonijiet kollha Eh, ta' in ġenerali makroekonomiċi huma mitluba qegħdin nibnu semestru tagħna permezz tal-EIR għaliex għall ewwel darba dan l-ewwel pass aħna ser li jkollna l-Ministri Ambjentali ħajkunu qegħdin jiddiskutu dan li qatt ma ġrat qabel. Għas qatt ma kien hemm diskussjoni strateġika għaliex qatt qabel ma kellna 28 stat membru li ġew sottomessi individwalment. Ir-sottomatew individwalment ir-rapport tagħhom illi juri żona b'żona fejn qegħdin mod li huwa komprensiv li wieħed jista' jaqrah, li wieħed jista' jifmu, li jgħid x'jaħdem u jgħid fejn x'ma jaħdimx, x'ma jaħdimx. E u jgħid li f'kull kapitlu individwali xi jrid isir ma jsirx. Of course the commission has to continue with the infringements and I will start by the end. Mela, ħanibda mill-aħħar interventi sur Pereċini. X'qed nagħmlu fuq eh, li manager tal-Escars fil-kampanja, inti għatt li għajjimtu dan il-punt eh, diversi drabi ma li jumma għat namlu xejn, eh, nishtiq nejti li aħna eh, fil-fat marna darbtejn u dim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizja u nafu li l-ispejjeż involuti qabżu mit-telf, pero il-kussjoni għadna ma sebniex is-soluzzjoni issa għadhom ma sabux is-soluzzjoni x'qed nagħmlu aħna qed nippruvaw ngħinu lill-Italja vera partikolarment dan ir-reġjun biex ikun hemm pjanta ġestjoni tal-iskart, ġviri qed naraw li dan il-pjan jiġi implementat, però l-insanejt hija li aħna m'għandniex armata, għandna biss strumenti legali, meta ma jkunx hemm konformità, ikun hemm fil-fatt e, l-ewwel twissija, ikun hemm nota ġustifikata, mbagħad dak li kun jekk jibqa konformità ntellaw il-qorti, dawn huma regoli issa. Jekk regoli eh, qed naraw illi mhumiex qed ituna riżultati, allura joħroġ ċari li rridu nikkunsidraw strumenti oħra. Għalhekk għandna li għajjar. U għalhekk aħna nagħmlu illi aħna ma għandna xejn eh, x'nitilfu nistgħu eh, nibqgħu niġbru l-informazzjoni Iva, bi nazzjonijiet oħra alternativi, pero forsi ħjar nħdu approċċ iktar strateġiku biex narraw naqra fejn din il-problema kif nistgħu nindirizzaw. Sur Florence, semma l-intenzjonijiet tajba, ovvjament iktar minn intenzjonijiet tajba għandna, na nixtiequ strumenti li jaħdmu. Aħna naħseb irridu nħarsu wkoll u dan ħajjina biex nikkonsidraw il-leġislazzjoni il-problema xini pero eżat eh, fuq il-nuqqas eh, ta' fuq il-derogi, fuq eh, il-messaċ muxxar, problemi forsi f'każijiet ta' stati federali Issemmew ukoll nitrati, issa għandna sitt stati membri li għandna proċedur ta' ksur maħħom Issemew kol problemi bil-wiz taħt natura l-fejn, naħseb li hemm ċertu problemi, ċertu derogi, ċertu flessibilità, ma naħseb li ta' min nidħlu fid-dettal, però għalhekk l-ewwel li nagħmlu l-analiżi, mbati id-diskussjoni l seti membri, u mbagħad il-kooperazzjoni biex naraw naqra kif nikkollabraw flimkien qudiem. Eh, Sinjura dalli kienet qed tilqa li għajjar u kienet qed tgħid eh, li fil-fatt li ajjar tħares lejn il-problemi tal-eru eh, kif nistaw eh, nimlew il-vojt li għana fl-arfien nixnejt il-liva u l-eklet nkopru vojt l xmanniex għakije, pero nasab li l-ħjar prassi l-ħarġu mid-dialogu ma ta' sewti. Is-sorga brandi semma il-gravità tal-ksur u sew l għater musmar fuq rasu. Tkellem fuq il-priorità politika u jiena semmejt ukoll dwar il bżon li nresqu dan il-punt fil li rridu naraw naqra għada kif ħajjimxu t-taħdidiet fil-Kunsell tal-Ambjent. Imma rridu naraw naqra kif ħajkonna din diskussjoni strateġika bejn il-pajjiżi u li dan jidġendirizzat fuq eh, livell politiku xiera. Eh, Il-limita tal-proċeduri tal-proċedimenti legali u partikolarment kif nindirizzaw każijiet ta' dejta skaduta. Aħna x'qed nagħmlet nadottaw approċ ġdid jkun hemm sentenza importanti mistennija għal 5 ta' April u nixtieq ngħid li f'xertu każijiet għandna pajjiżi illi eh, fejn kien hemm ksur diġà qed iħallsu eh, multi, però nixtieq ngħid illi din eh, sentenza li ħadd nħareġ eh, ħatkun waħda importanti. Naseb li tajjeb li għandna proċedimenti legali, eh, però rridu mmorru lil il minn dan naseb is-sor Pediċini semma dan. Ġifieri naraw naqrawa li konna implementazzjoni aħjar permezz ta' mezzi oħra. Semma wkoll li mhux biss qed nitkellma dwar dawn iż-żewġ punti, però jkoll li wieħed ikollu aċċess għall-ġustizzja apparti eh, il-ksur nishtiqnejt ngħid eh, illi hemm eh, il mekanizmu ta' konformità kif ukoll l-access to justice communication. L-ewwel waħda maħsuba għal Marzu u t-tieni waħda maħsuba biex naraw naqra kif iċ-ċittadini kollhom aċċess għal ġustizzja fejn u mandom tħassib ambientali skont il-kazistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizja. nixċen nitlob l-appoġġ tagħkom għaliex dawn huma żewġ inizjattivi importanti u tassew eh, irridu nindirizzawhom. Eh, Senjura Grostet tkellmet fuq eh, il-problemi ta' Franza, fuq il-biodiversità, fuq il-kwalità tal-arja fil-fact sheet ta' Franza hija resqet mistoqsija ta' sew preċiża kif nistgħu ntejbu l-koordinazzjoni bejn l-istati membri, kif nistgħu nsolvu l-problema ta' kwalità tal-arja meta hemm feru l-impatt eh, realtà transkonfinali, anzi, jena naħseb huwa propju permessa tal-istrument tal-IAR li nista' jkollna dialog bejn l-istati membri fejn ikun naqsim tal-aħjar press li huma l-miżuri li l-istati membri implementaw fl-ibliet fejn eh, kien hemm impatt pożittiv u nixtieq li mmorru lil-len minn dan. Aħna fil-fatt ħan nagħmlu dan l-ewwel darba fl-Irlanda permezz ta' dialogu mal-awtoritajiet, l-awtoritajiet lokali anki ħanoħolqu l-Air Quality Forum. Ġifiri, niltaqgħu mal-awtoritajiet responsabbli fil-post. Dawk eh, il-partijiet kollha interessati u niddiskutu eh, il-kwistjonijiet kollha involuti, eh, xikultant restrizzjoni ta' traffiku, restrizzjonijiet ta' regoli, eċetera, eċetera, però naħseb illi intom dan huwa punt li sew għandu interessakom mela għaliex hija l darba ħajkun qed ta' dan it-tip ta' skambju tal-aħjar persuni ta' dan ħajwasal għal rizultati tajba. Sinjura Xader Perik eh, tkellmet eh, dwar għala xikultant eh, il-ħtija titfa tintefa fuq l-Unjoni. Għalfejn, għalfejn għalfejn eh, aħna dejjem għal-deċenji skassajna namlu xaħġa u sa l-Europa t-ċaħadna minn dan. Ejva, eh, vera dan, eh, nasib li rridu, rridu narfu dan, rridu narfu li ma jistax ikollok il-kaċa ta' rebbi anki jek fċertu reġuni dan għaddu għaddej, jena naf li inti ma konġet issemmi dan il-punt, ma nix insemmi ċertu kazijiet li ħana għet naffaċċjaw id-dialogu mal l-autoritet reġjonali li morru emmek fil-punt suppost biex nifmu aħna ma rridux noqogħdu nirregola b'mod eċċessiv minn hawnhekk għaliex dawn il-punti eh, fl-aħħar mill-aħħar l-aħjar indirizzati fuq livell nazzjonali, reġjonali, lokali. Eh. Pero jik inti għazandek għannu f-sissiti pjaniet ta' maneġjar. Eh, x'jiswa, irrit ukoll hemm implementazzjoni aħjar, komunikazzjoni u kol titjib fuq id-direttiva dwar in-nitrati, semma u koll hawnhekk il kasta ta' l-Olanda. Intom fil-fatt għandkom deroga fl-Olanda, però issa għandna riforma tal-pak, eh, il-kwoti tal-ħalib, imma wkoll dawk tal-laħam ehm, bovin, pero hemm każijiet ta' nutrienti illi qed jagħmlu ħsara qed jagħmlu ħsara lil ħamrija u naħseb illi dawn huma konsekwenzi serji eh, hemm fil-fatt ksur mhux biss eh, ta' liġi Ewropea ma wkoll ta' derogi u hawnhekk qegħdin fil-qorti ma' sitt stati membri u aħna qed nimmonitoraw id-derogi u jekk id-derogi ma ġewx irrispettati ħajkonna nkomplu għaliex dak li għanna hija xi ħaġa ta' sew terribli. Jekk eh, għanna dawn l-elementi dan ġużi fil-ħamrija tagħna tassew tassew tal biza din mhix ħaġa nistgħu ninnegozjaw fuq għal li għax l-ħsar li qed issir hija terribbli. Però qed naħdmu aħna jitfejt mal-pajjiżi biex kunem implementazzjoni tajba. L-aħħar punt. Nixtieq ngħid li l-ksur il-proċeduri ta' ksur qed jaħdmu. Xi kultant um, mod iktar baxxi mod iktar baxx minn mill-oħrajn. Eh, problema ta' nitrati eh, ġiet indirizzata fi Franza, sena tal mizbliet 200 eh, fl-Italja, kien hemm konformità eh, inħorrot konformità mal-liġi Ewropea. Eh, Nixxenejt li iva, il kwissjoni tal-korrettor bastuna, sepp it-nejn għandek bżon. Etnej għandek no, importanti li taħdem mal fuq level politiku, importanti li taħdem anke u kol mal stakeholders biex inti tikseb l aħjar rizultat possibli. Thank you very much for your uh, presentation. Grazie ħafna l-prezentazzjoni tu ġibiet, grazie ħafna kollegi għal dan l-iskambju ta' femmijiet. Issa, naddi għall aħħar punt fuq l-agenda ma tanċad fuq għanna ħin imma insomma. Għanna xar minuti oħra. fejn l-interpreta ħajbqaw mana, qed nitkellmu fuq proġetti ta' investiment eh, barra mill-Unjoni, qed nitkellmu dwar rapport ta' Sur eh, Patricello fuq il-Garanzija tal-UEL il-Bank Ewropej tal-Investiment kontra tal mirakolazzjoni ta' finanzjament li appoġġaw proġetti ta' investiment barra mill-Unjoni Ewropea. Il-kelma li Sur Patricello. Eżis kollegi, nixtieq nirringrazzja l-ewwel qabel kollox lill-Kummissjoni għal din il-proposta dettaljata li tidħol fid-dettal dwar is-self tal-Bank tal Investiment Ewropew introdott sena l-oħra fuq l-integrazzjoni u l-immigrazzjoni Ewropea. Il-Bank Ewropew tal-Investiment jaħdem fil fihdan l leġit komunitarja anke biex tiffinanzja eh, self anke fuq terminu ta' żmien twil biex jiġu promuvi l-anijiet, promossi l-anijiet tal-Unjoni Ewropea. Issa, fil dawn il-proġetti li huma skont il-mandat tal-Unjoni Ewropea, dan il-bank għandu rwol dejjem jiżdied biex jintlaħqu l-anijiet klimatiċi huma fil-qalba tal-prijatajiet tagħhom biqed għalhekk qegħdin jikkontribwixxu sabiex l-Ewropa tkun xempju tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra bidla klimatika, bidla fil-klima fuq livell internazzjonali. Il-proposta tiegħi tikkonsidra l-isforzi li saru sissa mill-Bank ta' Investiment Ewropew biex jiġu implementati l-ambizzjonijiet politiċi ambjentali tal-Unjoni Ewropea fil-inizjattivi finanzjari propji. Għal din ir-raġuni, l-emendi li ġew imresqa huma ibbażati fuq proposta tal-Kommissjoni u għandhom lan li saħħu lan tal-dan il-bank fil-qasam klimatiku bħala strument indispensabbli tal-strateġija komplessa u orizzontali li għandha x'taqsam ma' setturi kollu attività tal-bank u li jikkontribwixxi wkoll sabiex ngħaddu għal ekonomija ġdida bużu inqas baxx ta' karbonju. Dawn l-anijiet huma iktar ambizzjużi anke wara il-fejm ta' Pariġi li jirrappreżentaw lan aħħari li jridu nilħu anke b'interventi tal bej tal-dan il-bank. Biex jintlaħqu dawn l-anijiet, importanti li insaħħu it-trasversalità tal-anijiet klimatiċi fl-inizjattivi kollha ta' finanzjament ta' dan il-bank u nadottaw inizjattivi kollha utli sabiex inżidu l-investimenti klimatiċi ta' dan il-bank iktar minn 25% sal-2020. Dawn huma is-suġġerimenti li jiena staqt niġbilkom l-attenzjoni dwarhom. Fid-dawl ta' dawn il-konsiderazzjonijiet ninsab ċert illi anke wara li jkun hemm elementi preżentati s-sada nkunu nistgħu ngħaddu għal vot fl-aħħar ta' Marzu b'opinjoni miftema biex noffru anke eh, suġġerimenti konkreti għal komitat tal-budget. Grazie ħafna sur Patricello sa Shadows fuq dan ir-rapport nibdew l-ewwel b'Nura Caputo. Grazzi. Grazzi. Jiena nirringrazzja l-kollega Patricello ta' xogħol li sar Naħseb li riferimenti li saru għal-ftejn ta' Pariġi għal-sfida tal-bidla fil-klima e, u ma tajbin u fuqtom. U il-proposta l-Komissjoni li wessaw il-mandat għal self estern e, tal-IB u billi nżidu kol il-raba għan iġifiri tal-kawzi u l-enin tal-migrazzjoni u ovvjament e, xaħġa tajba. Aħna palma konnenna bosta drabi u l-ħar snin komunità internazzjonali qed ħabat wiċċa ma' kriżi bla preċedent għal dak li soqsam ir-rifuġġati illi jrid solidarjetà u mobilizzazzjoni għal dak li huwa r-riżorsi finanzjarja dak huwa dram tal-immigrazzjoni xi ħaġa li huwa grazzi għall isforz li hemm fl-Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu niġildu kontra dan il-fenomenu. Għal dak li huwa l-ġlida tal-bidla fil-klima, ma dak li kawza tal-katastrofi naturali u desertifikazzjoni jekk aħna ma se ndaħluhom fi żmien mela ħassir il-kawża prinċipali eh, aħna irridu nisqu fuq il-self estern, aħna irridu nati eh, l natu spinta li l-flussi tiġiġu mill-IB biex nilħu l-għanijiet tagħna. Hemm l-unika ħaġa waħda tal li għandna fil-dak tal-kollega Patricia Loli eh, bħala rapport mhux qed jogħġobni jax qed jgħidu jridu iktar finanzjament settur klimatiku ah, biex dan l-investimenti jiddu jinataw l-pajjiżi dal-iżvilupp li jiżdiedu sanki l-35% sal-2020. Il-kollega tiegħi naħseb qed jħalli wisq eh, libertali li IB biex dawn ikunu jistgħu jaħarbu minn proposta tal-Kummissjoni u żgiċċaw eh, biex jilimitaw l-investimenti bidla fil-klima l-25% tat-total. U għalhekk b'dan il-mod dan il-komitat et eh, jisu iċedi ir-rwol tiegħu parzjalment u ieħor l għażla kif ħajja nafqu il-flejes għall linji tal-politika ambjentali. Aħna ħana fuq dan il-punt fil-parlamenti tiegħu fuq linji tal-politika tal-klima. Grazzi. Grazzi. Issa Signora Kamaki. Grazie Afna, Signora President. L-Unjoni Ewropea et eh, tiżviluppa proġett ta' investiment wieħed mill-għanijiet ċentrali u għalli eh, dan il-fluss eh, monetarju eh, nikkontrollawh. Naħseb li eh, Iva, sa dan it-tant rridu noħol u xogħol, rridu niżguraw iċ indeċenti, rridu naru li hemm kondizjoni ta' xejn u ta' xogħol aħjar biex bekk in-nies jistaj jista' jkollhom iċ indeċenti kif fatt. Importanti li niftakru wkoll li tibdil klimatiku huwa wieħed mill-raġunijiet ewlenin ukoll għal dawn il-flussi migratorji forsi huwa raġuni ewlenija, eżempju, in-nixfa. In-nixfa hija waħda mir-raġunijiet illi ġel in-nies li twassallhom biex isibu eh, band oħra fejn jiksbolation tagħhom. Qed nitkellmu fost affarijiet oħra dwar l-estensjoni tal-kapacità ta' self tal ib għal pajjiżi l-lin mill-Unjoni nafu li l ib qabel l-operazzjonijiet tiegħu għabel anzi barra l-Unjoni biex eh, ikonna xift eh, minn 25 għal 35 fil-mija tiġi konsidrata biex nġildu eh, il-bidla klimatika. Issa qed nitkellmu dwar dwar dan dwar il-bżonn ta' zieda f'dan il-percentaġ naħseb jena għal inqas nistgħu nagħmlu li mmorru minn 35%. L-opinjoni tal-Kumitat MV huwa importanti uh, rapporter tal-Kumitat Budge jipreferi kieku li nibatu eh, fondi addizjonali l-kontinent eh, Amerika Latin, tal-Amerika Latina, pero nasepa hawnhekk iridu eh, nifokaw, iridu naraw naqra fejn l-iktar nistgħu nkunu effettivi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 biex nibda tassew nilqa dallana li għajbije biex nżommu dan il-level ta' finanzjar nasib dan huwa parti mill-mandat importanti wkoll li nżidu il-kapaċità ta' self minn 25 sa 35% sal-2020 u ix kontra u koll li nżidu dan il-percentaċ Jena minix kontenta eh, bitibdiliet, tibdilijiet bċerta tentattivi ta' tibdil fl-emendi ta' sew eh, napporġa miżuri li ċertu stati membri ħadu jew pajjiżi ħadu biex jikkontribwixxu għal anija ġenerali tal-Istati ta' mm, Nazzjonijiet Uniti kif ukoll il-ftehim ta' Pariġi, però naħseb li hawnhekk m'għandniex biss il-ġlieda il ġlieda kontra tibdil klimatiku hemm ukoll il-kustanijiet ta' kondizzjonijiet tgħixin tan nies eh, f'pajjiżi f'pajjiżhom minħabba mm, li tiġu affettwati mit-tibdil klimatiku. Eh, naħseb eh, li hija ċarta sabiħa l emissjonijiet tagħna nqarbuhom lejn iż-żero ma jekk l-frontieri tagħna fuq l-adba tal-pajjiż ta' pajjiżi tagħna situazzjoni sitwazzjoni differenti. Rridu nikkonsidraw x'kien ir-rwol ta' ċivilizzazzjoni tagħna hemm pajjiżi li dejjem ħadmu għalina u u ma tibatu aħna tingawdu. Rajna l-iskandlu pereżempju fuq eh, l-użu taż-żejt tal-palma, rridu neħdu l-miżuri kollha illi ħajjenu biex din is-sitwazzjoni tittejjeb ninvestu f'enerġija nadifa, ilma nadif, eh, infrastruttura ġdida, bliet eh, irxustati. U naħseb li dan mandu jkollna l-ebda zitazzjoni dwar u aħna ma nejxux eh, fuq gżira, naħseb jekk ma nejxux l-oħrajn fl-aħħar mill-aħħar din ħad ispiċċa dur kontrina u issa Senjora Dornano. Grazzi ħafna, Signor President. Eh, grazzi eh, u koll il-rapporter, eh, nasab li fil-rapport tal-Komitat Budġ jaħraġ beċari li l-krizi migratorja għatan qasar uħut mill-kollegi titlob ġenerosità ma l-ewel qabel kollox responsabilta l-ewel net permess proġett ta' investiment vizavi l-pajizi barra mill-Unjoni, jekk dan ikun possibli, l-ewwel nikkonsidraw il-migrazzjoni mill-eru ehm, u kol komplikazzjonijiet eh, marbuta ma' saħħa għal dawk li jaslu fl-Ewropa. Nixtieq ukoll eh, nitkellem dwar kriżi migratori iktar mill-kriżi ta' refuġjati. Eh, fil-fatt ir-refuġjati jikun huma vittmi ta' persekuzzjoni minħabba l-etnija minn fejn ġejjin, twemmin, jew kella tribu Ġveri din distinzjoni rridu nżommu għaf moħna barra minn hekk ngħid li aħna kontributur net bħala Franza għal programm li qed nitkellmu dwaru u allura nixtieq li inħarsu l-ewwel lej il-programmi li għandna flok noqogħdu nżidu l-limiti u l-budgets eh, b'mod ġenerali. Jiena naqbel li fost l-anijiet ehm, li aħna qed nikkonsidraw partikolarment eh, il-finanzjamenti addizzjonali għal beneficjarji ta' settur privat, rridu eh, naraw li kunem l-inkoraġament ta' investituri eh, mal-pajizi konċernati biex nindirizzaw il-kawzi il-li huma fl-eruq ta' din krizi migratorja. Barra minn hekk jekk wara sentejn kun jirriżulta li huwa impossibbli li innaqsu b'mod drastiku eh, it-tluq ta' dawn il-migranti mill-pajjiż ta' oriġina tagħhom, irridu naraw li settur privat jiġi rimburs jirċiv rimbors kemm jista' jkun malajr u sa fejn u possibbli fil-każ kif għadt li ma jintlaħqux il-miri. Barra minn hekk fost indikaturi li l-IB trid trid eh, tagħti priorità hemm il-kapaċità illi eh, jitwaqfu eh, jitwaqfu dawn eh, in-nies trid tidher fil-fema tiegħi u barra minn hekk wara l-ftehim ta' Pariġi il-fatt li ngħaddu minn 25 sa 35% sal-2020 meta nitkellmu fuq l-investiment ta' ma naħseb din hija xi ħaġa possibbli dejjem jekk il-kriżi migratorja sakemm eh, din il-kriżi migratorja ma tkomplix eh, tigravja l għaliex inkella ovvjament eh, rridu nindirizzaw iktar u iktar ehm, l-eruq ta' din il-problema. Mela, ħana nista niproponi l-irterar ta' żewġ pajjiżi li qegħdin fażi ta' sħubija, Turkija minħabba ftejmet reċenti fuq kussjoniet migratorja m'għandix tibqa' terċivi il-flejjes mill-Unjoni u kol il-Kosovo minħabba problemi ta' rekonoxximent. Grazzi ħafna issa l-Kummissjoni. Sinora Vanberg. Sur Vanberg, anzi. Grazzi. Grazie u koll l-rapportera l bossa opinjoni fuq eh, l-emenda numru wieħed ma ebda problema illi nsemmu b'mod espliċitu l-ftejm ta' Parigi. kif ukoll l-Aġenda 2030 għall iżvilupp sostenibbli. Emenda 2 fuq eh, l-25% importanti li niftakru illi 25% eh, huwa l-volum minimu ta' operazzjonijiet illi li IB għandha taħt il-mandat preżenti u 35% eh, din hija l-mira li trid tintlaħaq sal-2020 għal kull attività tal-EIB barra mill-Unjoni, mhux biss eh, taħt li LM. Fuq l-emenda numru 3 għal-Kummissjoni nistgħu naċċetta b'mod kompletament emenda erba. Naħseb eh, dan ħajamel eh, l-lan ta' tibdil eh, ta' ġida kontra l-tibdil klimatiku aħjar għan tejbu l-metodologija, l-standards tal ib għal din dan il-lan il-kustjoni li tindirizza il-metodologija tal ib Nasib li l-ewwel teħtieġ li jkun hemm diskussjoni li e eib fuq eh, qabel din l-emenda tiġi eh, adattata. Issa, Sur Patricello, biex tala, jek jorbuk sa rapporter. Mm, apprezzo <clears throat> i suggerimenti dei colleghi. i suġġerimenti li għamlu l-kollegi fuq il-rapport tal-Kommissjoni m'għandi xejn kħax nżid. Nkomplu bl-emendi għal ħada. Dak kollox, grazzi. Thank you very much. We're... Grazzi, eh, data skadenza l-emendi l-ewel ta' marzu eh, f'nofsenar. U dan jala eh, din is-sessjoni narawkom għada fl għaxra Grazzi.